Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. On commence notre réunion. Vous vous armez à votre écouteur. Pour... Signori, nabdaw il laqatana Kma jimportax importax tilbsu il-headphones jekk għandkom zon interpretazzjoni. Mamy od e, punktu ósmego, który nie Punkt minja fuq l-agenda tagħna illi ma laħaqnex namluħ fil-ħodu dan huwa rapport fuq il-Komitat MV u d-delegazzjoni li marret il polonia Din kienet missjoni għal Polonia bis Mr. Joe Linen, Sinjura Marko Linen, Linda McKevin u Sinjura Hibner. Saqt nilqa lill-kollegi. Aħna ser nieħdu l-presidenza mill-ewwel ta' Lulju tal-2011 wara l-presidenza Ungeriża. U f'dawk is-sitt xhur ser nilqaw avveniment importanti tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna bħala parti mix-xogħol tal-Presidenza Pollakka il-Kumitat Envi bat uh, delegazzjoni tal-membri tiegħu fil-Parlament il-taqaw ma' rappreżentanti tal-Parlament uh, Pollak kif ukoll organizzazzjonijiet oħra u ġurnalisti. Il-prioritajiet tal-Presidenza Pollakka ġew diskussi il-prioritajiet għat-tini nofs tal-2011. Il-delegazzjoni irċivit eh, kienet mill-qwa b'mod tajjeb ħafna u kien hemm aċċess għall-informazzjoni u skambi u il-gvern Pollak laqal il-rappreżentazzjoni eh, Ma tajb ħafna kien hemm diskussjonijiet eh, restanti ħafna fostom. Fuq eh, il-preparazzjoni tal-Pollonja għall presidenza Anka fil-qasam tal-ambjent eh, is-saħħa u s-sigurtà fl-ikel. Il-Parlament innota involviment qawwi min-naħa tal-Polonja u delegazzjonijiet tagħhom anke f'dawn aħħar sitt xhur u s-suġġetti punti ewlenin għall presidenza Pollakka ġew diskussi marbuta ma' xogħlija mill kumitat tagħna. jiġifieri il-biocides. Il-skart elettroniku u tal-elettriku. kif ukoll sorsi ta' enerġija u pjan fit-tul illi riċentement ġie adottat qed nirreferi għal roadmap tal-ekonomija fejn ikun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2. Il- preparazzjonijiet ukoll tal-COP 17 kif ukoll il-laqgħa tas-summit ġewwa Rio de Janeiro dawk kienu punti kollha li ġew indirizzati. Il-kwestjoni ser tkun ukoll il-budget tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ir-riforma tas-CP. il- uh, membri notaw uh, impens sħiħ minnaħa tal-komitat kif ukoll kooperazzjoni illi bessibom jagħmlu anka mal-komitat tagħna taħt il-Presidenza Pollakka. Mela, dak kollox li kelli xinajt ngħid minnaħa tiegħi bħala starja tal-ftuħ. Jekk tixtiequ tintervjenu is-Sinjura Hubner u s senjura Marko Najtne illi u koll kienu prezenti ġewa Farzafja. Przede wszystkim chciałam podziękować tym kolegom, którzy... Grazie ħafna, l għanna ċtaqna ringrazza l-kollegi kolla illi id-dedikaw il-ħin taħħom f'din il-Free Week tal-Parlament, il-Turquoise Week, marru l-Polonja. u uh, ċedew ix-xogħol li huma s-soltu jagħmlu fil-kostitwenza tagħhom. U l xaqt nirringrazzja l-kollegi tal-li għamlu dan. Taqma tliet ministri l-Ministru tas-Saħħa li ressaq il-prioritajiet tal-Presidenza Pollakka fosthom il-popolazzjoni li qed tixjih fl-Ewropa kif ukoll soluzzjonijiet li qiegħed tixtieq tipproponi. proponi Il-Ministru Pollakka wkoll uh, ġibdet l-attenzjoni tagħna għal sitwazzjoni speċifika ta' tfal iż-żgħar illi wkoll se tkun ta' priorità għal uh, Presidenza Pollakka. Dawn uh, jaqgħu wkoll taħt l-ambitu tax-xogħol tagħna e nitkellmu wkoll dwar prodotti li se jkunu introdotti fil-suq Ewropew marbut ukoll mal-lat tal-protezzjoni tas-saħħa. Hemm bżonn ta' dispożizzjonijiet illi jaċċertaw opportunitajiet uh, indaqs li kulħadd. Indirizzajna wkoll il-rizorsi uh, uh, ta' materja prima illi smajna wkoll li jista' jkun il każ li forsi jkun hemm soluzzjonijiet legali sabiex anka jitwal il-ħajja tal-tamir li jintuża anka fid-djar. Fosta manka l-appliances huwa semma wkoll il-kwestjoni tal-produzzjoni tal-enerġija u r-riżorsi tal-enerġija rinnovabbli. Il-Presidenza Pollakka u l-Unjoni Ewropea iddiskutew ukoll pożizzjoni li ser jieħdu fil-COP 17. Intqajna mbagħad mal-Ministru tal-Agrikoltura illi tkellem l-iktar fuq il- il-riforma tas sipi jekk kull stat membru jagħmel kull deċiżjoni jagħmel hu deċiżjoni tiegħu fuq kif ser juża l-GMOs fit-territorju tiegħu, dan jista' jfisser li l-GMOs jistgħu jiġu trasferiti b'mod faċli minn stat membru għal ieħor. Bħalissa tafu li huwa faċli wieħed jixtri permezz tal-internet għandna suq miftuħ u huwa diffiċli illi jkun hemm kontroll fuq it trasferiment ta' prodotti tal-GMOs u GMOs minn pajjiż għal ieħor. Iltqajna wkoll mal-membri tal-Kumitat tal-Ambjent u tal-Agrikoltura tal-Parlament Pollak u tkellimna wkoll kif ser jresqu l-interessi Ewropej ġewwa Durban kif ukoll il-prezzijiet demju lew tal-enerġija fosthom ukoll dawk tal-servizz tal-elettriku. Dwar il-kummerċ tal-GMOs illi mandu lebda frontiera nazzjonali Diskutajna u kol kif nixtiqu nitrattaw dan is-suġġett. Kenna laqgħu wkoll mal-NGOs illi palma jġri ħafna mill-laqat dawn uh, l-NGOs li għandhom ambitu ambientali semaw leħenom u xtaqu kol jindirizzaw elementi ambientali fiħdan il-kontest ekonomiku. Aħna l-tqajna ma' rappresentanti uh, tal-medja, tal-xandir, ħafna attendew għal din il-konferenza eh, stampa imma ftit kienu l-mistoqsijiet. Diskutejna il-kizbiet tagħna u kif naslu għal konklużjonijiet komuni meta aħna naħdmu flimkien mal-Kunsill. Imma ħafna drabi kien ċaru kol li l-ġurnalisti mhux biss dawk kien manka dawk Barranin li huma akkreditati fil-Polonja ma jarawx eżattament, ma jifhmux eżattament is-sistema, l-istruttura li bija qiegħda eh, taħdem issa is sistema ta' teħid ta' deċiżjonijiet taħt it-Trattat ta' Lisbona. Jiena ninsab ċert li l-kollegi se jisemmu wkoll il-fat li għana tkellimna dwar l-enerġija nukleari, ma għalfejn għana nitkellem fuq għajin ukoll. Xtaqt nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni kienet laqa importanti, laqa konġunta. Nittama illi ħattu pjaċir ġo savja u anka darba li jmiss jekk nerġgħu mmorru nkunu anka grupp ikbar. Grazzi ħafna, Hubner, mis-Sinjor Hubner. mis sinjora Radivila Markonajta. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-il-qajtuna ġewwa l-Polonja. Aħna serna nafu xinu ma prioritajiet bil-qoddim tal-Polonja u kellna wkoll laqat mal-Ministru tas-saħħa illi indirizzat il-punti marbuta mal-ħajja eh, ta' kwalità għat-tfal li huwa l-approċċ li eh, għandu indirizza wkoll is-saħħa tat tfal tagħna, miżuri ta' prevenzjoni mod partikolari. Dawk is-sitwazzjonijiet fej eh, ikun hemm ċertu żvantaġġi jew tfixkil fl-iżvilupp tat tfal dan jisħoqlu l-attenzjoni tagħna. Aħna tkellimna wkoll dwar programmi ta' prevenzjoni b'attenzjoni speċjali fuq komunikazzjoni aħjar bejn l-istati membri. Mbagħad iltqajna wkoll mal-Ministru tal-Ambjent fej tkellimna fuq il-tneġġis tal-Baħar Baltiku mill-lat reġjonali dan huwa suġġett importanti ħafna u palma qalet is-Sinjura Hubner aħna indirizzajna wkoll is-sigurtà nukleari. nukleari. U dan il-kuntest irridu nitkellmu vuċi waħda jekk aħna nżommu wkoll f'moħħna illi hemm ukoll enerġija eh, nukleari li qiegħda eżatti mal-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Merci beaucoup pour eh, votre témoignage. Grazie ħafna. Grazie tal-rapporti tal-reazzjoni tagħkom. Qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss dwar il-Baħar Baltiku xtaqt ngħidilkom illi għada filgħodu fid-disa u nofs ukoll seduta fuq il- uh, il-carbon leakage bej nofs l-11 nofs. Il-Parlament Ewropew se jkun qed jiddiskuti dan is-suġġett. Kif qed bej nofs l-11 nofs. Mela, nistgħu nimxu għal punt disa għalhekk fuq l-aġenda tagħna fuq it-titjib tal-Bahar Baltiku permezz ta' prassi agrikoli u ambjentali tajbin. Is-sur uh, Votiċek li jina għatmana fuq u nistaw nibdew kol bl-introduzzjoni anka minnant sinjura Satu ħassi u anka sinjura Anna Rozbaħ u s-sur Votiċek. Nibdew bis sinjura Satu ħassi. Grazzi ħafna Sur President, grazzi lill kumitat tal-Ambjent illi organizza din is-seduta. Il-Baħar Baltiku huwa wieħed mill-kwistjonijiet ta' priorità fil-pajjiż tiegħi illi qiegħed fuq il-kosta ta' dan l-istess Bahar. Ħafna drabi meta l-Finlandiżi jitkellmu fuq il-baħar mod awtomatiku jkun qed jirreferu għal Baħar Baltiku għaliex il-kosta tagħna qiegħda hemmhekk. Innutajt ukoll illi fil-Parlament Ewropew il-Baħar Baltiku ma tantx nata priorità u notajt ukoll illi hemm ħafna u ħafna kollegi illi mhumiex konxi ta' ċertu fatti bażiċi illi huma xi ħaġa informazzjoni komuni f'pajjiżi. L-ewwel net il-Baħar Baltiku wara it-tkabbir tal-aħħar għaxar snin issa sar baħar kważi intern tal-Unjoni Ewropea. Hemm biċċa żara mill-kosta tiegħu illi hija fidej hija il Russa imma l-kumplament huwa tal-Istati membri u għalhekk il-kompetenza u responsabilità ta' dan il-baħar ta' fidej l-Istati membri. Ovvjament hemm raġunijiet validi għalfej hemm protezzjoni tajba ta' dan il-baħar hemm organizzazzjoni bis-serjetà anke tal-protezzjoni. Walek forsi tistgħu tissorprendu ruħkom jekk ngħid illi il-Baħar Baltiku finaħa ta' fuq tal-Ewropa huwa fost l-iktar imnitsa madwar id-dinja. Waħda mir-raġunijiet hi li dan il-baħar huwa baxx ħafna b-57 metru bħala il-medja tal għoli tiegħu meta mqabbla mal-Baħar Mediterranju li huwa ta' kilometru. Ġifiri għandek zona vasta u uh, jekk tħares l-ilma pa taħseb li hemm ħafna iktar ilma, pero huwa ħafna baxx u għalhekk mux mhux il-każ. Ħafna nies jaħsbu dwar il-kimiċi taħsara bħalma smajna anka fid diskussjoni li smajna dal-ħodu fiħdan il-Komitat Envi u anka eh, il-diossidu. Diossina, smajna kemm hemm bżonn ta' miżuri sabiex dawn is-sustanzi perikolużi jitnaqsu fosta manka l-rimi taż-żejt. Fil-qiegħ tal-baħar naraw żona kbira li m'hemmx ossiġnu fiha. U l-ikbar żona fih il-baħar mingħajr ossiġnu fil-fatt tinsab fil-qiegħ tal-Baħar Baltiku. Hawnhekk qed nirreferi wkoll għal għal tossiċi oħrajn li huma wkoll taħsara kbar kbira. il-eutrification li qed issir hija riżultat tal-rimi tossiku min laħa tal-agrikoltura, jiġifieri għandna bżonn tibdil fil-prassi tal-bidja fuq livell Ewropew din għandha tkun parti mill-riforma tas CIP. Dan ma jfissirx illi naqirdu l-agrikoltura, anzi, namlu waħda aktar intelligenti. U interessanti ħafna il-fat li ser tkun hemm il-Presidenza Pollakka illi uh, taħt l-istrateġija tal-Baltiku, l-Polonja u l-Finlandja ser ikunu qed imexxu l-istrateġija tal- din l-istrateġija u anka l-gvern ġdid ġewwa l-Finlandja l ser jiġi maħtur din il-ġimgħa u li jiena kont eh, negozjatur tal-programm tal-gvern għandu programm speċifiku fuq kif niproteġu il-Bahar Baltiku mir-rimi tossiku tal-agrikoltura. Dan ukoll ser jibqa' inkluż uh, ukoll fuq il-ħidma nazzjonali fil-minħa tal-Finlandja fir-rigward tal-agrikoltura. Nixtieq nirringrazzja lill parteċipanti kollha u nittama illi din is-seduta tista' tkabbar l-arfin tagħna dwar dan il-Baħar Baltiku kif ukoll tejna niżviluppaw iktar l-idejat tagħna fuq kwistjonijiet illi għanna namlu għanna nindirizzaw sabiex il-Bahar Baltiku jkun wieħed iktar nadif. Merci Madame Satukassi. Euh, Grazie ħafna, Sinjora Satukassi, Sinjora Anna Rosbach. Grazie ħafna, Sur euh, President. Ser nitkellem bid-Danis, l-ewwel qed xtaqt nirringrazzja lis-Sinjura Ħassi talli ħada din l-inizjattiva u organizzat din is-seduta. Jiena niġi minn raġun ieħor tal-Baltiku mid-Danimarka u bħalma qalet is-Sinjura Ħassi. Il-Baħar Baltiku kollu kemmu matul iż-żmien kien uh, massa ta' ilma li kien importanti l-ilma wa disponibbli mbagħad uh, uh, anke minn fir-rigward tal- ta' tniġġis li jista' um, issofri minnu. Jiena naf sew kemm kienu jeżistu speċi differenti ta' ħut fil-Baħar Baltiku. U kien żona tajba ħafna għal dawn il-ħut sabiex jirriproduċi. Mbagħad il-ħut iż-żgħir kien ikollhom iċ-ċans li anke jgħumu fl-iktar partijiet sħan tal-ilma ta' dan il-baħar. U għalhekk ħafna sajjida kienu jaħdmu f'dan ir-raġun minħabba din ir-raġuni. Kien hemm ħafna flotod żgħar anka fir-raġun illi intlaqtu mill-industrija tal-kimika kif ukoll il-power stations nukleari illi ippermettew li kunem bahar iktar, hemm ilma li huwa ta' 10 gradi iktar mill-bahar normali sabiex jintrema fil-bahar. U dan ifisser ukoll li ħallejna impatt fuq uh, il-kwalità tal-ħut li jinqabad li fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw nikluh u anka it-tniġġis f'din il-parti tad-dinja. Għalhekk dan huwa suġġett interessanti ħafna u importanti wkoll. Anke jekk intom forsi ma intomx interessati ħafna fil-lat ambjentali, imma hija ta, ta, ta, natura ta' importanza saħħa pubblika wkoll. ċertu stati membri bħalma qalet is sinjura Ħassi peress li Eh, dan il-Bahar Baltiku huwa mdawwar minn bosta stati membri, għanna nikkooperaw sabiex ikonna strateġija tal-Bahar Baltiku li eh, naħseb illi qed naħdmu fid-direzzjoni tajba parissa. Dawn l-aħħar snin għamilna progress mod partikolari anka fejn l sustanzi tossiċi u l-pestiċidi u l-impatti li dawn iħallu fuq l-ambjent. Għanna ma bdejniex nużaw l teknoloġija teknoloġija possibbli però sabiex anka nikkontrollaw l-impatt. Hemm ċertu żoni uh, agrikoli li uh, huma uh, mitluqa, samitluqa hemm ħafna wkoll uh, tibdiliet ġeografiċi anke fil-raġun fejn jiena ġejja 5% tal-art mhijiex tajba biex tinħadem. Għanna bżon ta' direttivi wkoll biex niproteġu la dajjar tal-ilma l-leks. Dan kollu huwa xogħol tajjeb, però mhuwiex biżżejjed, u aħna dan nistgħu nifhmuh. Irridu nkunu attenti għal dan kollu, noqdu attenti għal uh, xogħol illi aħna nagħmlu għandna l-proġett illi uh, ukoll jindirizza uh, l-iskart illi qiegħed fil-qiegħ tal-baħar. Ser nagħmlu sa sabiex insibu soluzzjoni għal dawn il-problemi kollha forsi llum lum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 Grazzi għal din l-inizjattiva eccellenti. Jiena kontra porter fuq l-implementazzjoni tal-istrateġija Reġun tal-Baltiku u xtaqt naqsam xi kummenti magħkom. Għaliex aħna fil-Parlament Ewropew wasalna n-numru ta' konklużjonijiet memx dubju illi dibattitu fuq is-sitwazzjoni li titratta il reġun l baħar Baltiku hija ħaġa importanti kemm fil-kuntest ta' ħarsien ambjentali kif ukoll fil-kuntest ta' koabitazzjoni u kooperazzjonijiet ta' dawk kollha illi jgħixu madwar il-Baħar Baltiku. Il-Baħar Baltiku huwa kważi baħar intern tal-Unjoni Ewropea u għanna nużawħ pal element li jaqqat l pajjiżi li insabu madwaru. Sfortunatament dan mhuwiex il-każ. Il-Baħar Baltiku mhuwiex baħar kbir u baħar baxx u eh, jifret mhux ħażin il-pajjiżi ta' madwaru u aħna konxi perfettament ta' nuqqas tugwaljanza fil-livell ta' ħajja tal-pajjiżi madwar din il-baħar. L-istrateġija l-Baħar Baltiku ġiet abbozzata sabiex niblu s-sitwazzjoni. L-ewwel net, l-istrateġija marbuta mal-ħarsin ambjentali u koll mal-welfare u l-żvilupp tal-welfare. Sabiex eh, appunto differenzi jitnaqsu aktar aċċessibilità u li namlu reġun aktar attrenti u appunt li wkoll u għal-qalbna ħafna għaliex hawnhekk kien nitkellmu fuq żona trenti ħafna għat-turizmu kif ukoll għal dak li għandu x'jaqsam attività kulturali u xjentifika. Madana kollu m'għandniex kooperazzjoni fir-reġun u finalment is-sigurtà fir-reġun għandna 100 miljun persuna jgħixu madwar dan il-baħar u għandna diversi teddidiet u problemi ġejjin mod dirett mill-bahar. U xem appuntu fil-bahar ismija Rosbach kelme dwar il-kimika li għanna u għanna proġetti ta' investimenti ġodda bħal Nord Stream illi jista jedet il-reġun. L-istrateġija ġiet abbozzata b'tali mod illi insibu modi kif inħarsu l nanfusna kontra teddidiet bħal dawn. Sabiex f'każ ta' kriżi nkunu nistgħu nirreaġixxu fl-istati membri kollha kif xira. Għanna bżonn ukoll naħdmu dwar miżuri preventivi wkoll. Staqt ukoll insemmi illi l-istrateġija tirrappreżenta dokument politiku. Madana kollu, mandiċ eruq prattiċi l-ewel net l-istrateġija pal strateġija oħra mikroreġjonali mandiċ il-budget tagħha u dan ifisser li mandiċ mandiċ attivitajiet individwali u kompetenzi li jistaw jiġu maniġati direttament minn Brussel, mill-livell tal-Unjoni Ewropea li jkun marbut mal-ħarsin ambientali u mal-infrastruttura. Dan ifisser li l-istrateġija hija biss setta proġetti li qed implementati fl-istati membri individwali. Jiena nemmen illi din mhix ħaġa sodisfaċenti, dan mhuwiex biżejjed, ma dan kollu kellna dibattiti estensivi fih dan il-Parlament Ewropew u ma kennemx deċiżjoni sissa li tmexxina fid-direzzjoni ta' trattament tal-mikroreġuni bħala entitajiet separati. Barra minn hekk l-implementazzjoni ta' dal proġetti fil-kontest ta' dan il-pjan ta' negozju se jkun ibbażat prinċipalment fuq il-politika ta' koeżjoni. u m'hemmx kooperazzjoni lanqas bejn is-setturi differenti. Il-kooperazzjoni settorjali hija nieqsa. L-agrikoltura għadha l-bot ħafna milli tikseb il-miri li ġew adottati għal dan il-makroreġun. Dan ifisser li fil-ġejjieni hemm bżonn nimplementaw azzjonijiet differenti sabiex niżguraw illi il-reġun il-strategija reġun tkun implementata mhux biss fil-politika ta' koeżjoni manka fil-politika għal-bidja, politika s-sajt, turizmu, kif ukoll l-infrastruttura. Bħalissa maħniex naraw koordinazzjoni ta' din ix-xorta għalmenu mhux fuq livelli li sodisfana. Sinjuri, xtaqt ukoll niġbilkom l-attenzjoni għal dan il-fatt. Jiena ħad gost nisma dawn l-opinjonijiet differenti li ġew espressi fuq il-pjanit li għanna l-ġejjini, ma jina membru fil-komitat għal-bidja u jiena konxu tal-fat li xikultant hemm diskrepanzi qawwija u dan japplika għal-gvernijiet, il-gvern Polla għandu l-opinjoni individuali tiegħu għal daqstant intom ma tifokaw fuq il-pestiċidi, fertilizzanti artifiċjali u iħtieġa ħtieġa li nirrestrinġu l-użu ta' dawn fil-waqt li dawn il-mira mhumiex implementati kif is-suppost taħt il-pak, palissa kif qed nitkellmu fuq riforma tal-pak għandna niffokaw fuq dan l-aspett. Hekk kif inħarsu lejn il ġejjini u hekk kif infasslu azzjonijiet għal-ġajjini u għallum illi rridu niddeċidu dwar il-mod kif il-bdewa se jirċivu l-assistenza li għandhom bżonn dan kollu għandu jkun marbut mal-ħarsin tal-ambjent. U dan għandu koll jieġi tradott fir rispett tal-aspettativi stabiliti, jekk aħna niddeċidu illi nħalsu l-ammonti ikkalkulati skont żona e, użata mill-bdewa dan ikun e, proċess sempliċi ħafna, ma rridu niżguraw li bdewa madwar l-Unjoni Ewropea jirrispettaw kompetenzi oħrajn, dan huwa f'interess komuni tagħna lkoll. Issa fuq il-Baħar Baltiku, l-infrastruttura, hemm bżonn ninżommu f'moħħna illi Maħniex nitkellmu dwar, maħniex nitkellmu biss dwar investiment u proġetti ta' investiment eh, konġunti illi nistaw nisiltum il-prossimità ġeografika fil-reġun, rridu nieħdu wkoll rridu neżaminaw anke l-perspettiva fuq medda twila ta' żmien, rridu nħarsu lejn pajjiżi sħaħ, rridu niżguraw illi l-impjanti ta' trattament tal-ilma jeżistu mhux biss fuq il-kosta bis-swit il-baħar imma għandhom japplikaw għal bliet oħrajn pal Varsavja bliet oħrajn fil-Polonja. Għanna nkopru reġuni oħrajn fil-Polonja għaliex l-ilma l-ibħra u l- Ixmajjar kolla iwaslu għal-Bahar Baltikum ħafna xogħol xisir. L-istrateġija u r-rapporti għaj fuq l-istrateġija jiffoka wkoll fuq il-ħtieġa li nikkoperaw mal-ġirien tagħna ir-Russja, il bielorussja U hawnhekk hemm bżonn nikkoperaw kif suppost hemm bżonn insibu għafas komuni għal kooperazzjoni inkella l-isforzi tagħna mhumiex se jkunu biżejjed ħafna drabi il-fondi li nonfqu fuq il-kooperazzjoni jispiċċaw jinħlew jekk ma jkunx hemm attivitajiet simili fuq naħa l-oħra tal-frontiera. U kollox jaħdem aħjar jekk ikun hemm anke investiment minn naħa l-oħra. Grazzi ħafna nistgħu issa ngħaddu għall-ewwel punt fis-smigħ tagħna l-Istrateġija Ewropea għall-Baħar Baltiku. Hemm tibdil żgħir fil-programm Sinjora Johanna Helt kienet eh, se titkellem u hija responsabbli għal politika ta' kwestjoni politika reġjonali. Jaġeja mill-rappresentanza permanenti tal-Unjoni Ewropea jekk jogħġbok. Seba' minuti għandek għal-lokat, jekk ma importax. Grazie ħafna, Sur President. Niskuża ruħi illi kien hemm dal punta tibdil fuq l-aġenda però xemnit oħra kolli nitlaq. Se nipprova nżomm fil-qosor sabiex niprezentalkom il-pjanijiet tal-Presidenza lakka fuq ir revizjoni dwar l-istrateġija għal bahar Baltiku fil-waqt il-kollega tiegħi se jitkellem fuq aspetti ambjentali marbuta mal-istrateġija. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek l President tal-li tajtni din l-opportunità sabiex nippreżenta il-pjanijiet tal-Presidenza Pollakka. Kif forsi tafu l-Polonja għandha responsabilità speċjali sabiex tkompli reviżjoni tal-istrateġija fit-tieni nofs ta' din is-sena, propju għatu l-Presidenza tagħna. U fil-fatt ninsabu f'mument speċifiku ta' implementazzjoni tal-istrateġija għaddew sentejn minn meta kellna l-fażi ta' implementazzjoni u minn meta beda l-proċess ta' implementazzjoni u għet jista' jgħid li l-aħħar sentejn kienu test importanti għal makkinarju istituzzjonali tal-istrateġija u anka għal partit interessati sabiex jibdew jaħdmu taħt il-wol tagħhom u jibdew l-ewwel inizjattivi u jimplementaw il-proġetti. Għal daqstant naħseb illi dan huwa żmien tajjeb sabiex ikonna reviżjoni. Ippermettu li ngħid kelmtejn fuq x'inhu x-xogħol qudiemna minn fejn u ġej dan ix-xogħol. Għanna konklużjoni tal-Kunsill li adottaw l-istrateġija minn Ottubru 2009 waqt il-Presidenza Svediża li adottat din l-istrateġija u f'dawn il-konklużjoni tal-Kunsill l-Istati membri qablu fuq il-fatt illi l-Kommissjoni se tippreżenta lil kunsill sal-aħħar ta' Ġunju 2011 l-ewwel rapport dwar il-progress li sar sissa dan ir-rapport ser joħroġ din il-ġimgħa propju fil-jumej li ġejjin. Madanakollu diġà kellna rapport inizjali li marru għal deċembru li għadda fejn għadna li diskussjonijiet politiċi għandhom isiru taħt il-presidenza pollakka u dawn jistaw iservu ta' bażi għal reviżjoni. Għal daqstant il-presidenza pollakka sejra twaqqa fil-qafas għal dawn id-diskussjonijiet politiċi fi dan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea billi tħabbar mill tlaqa mill-ġdid il-grupp ta' ħbib ta' presidenza li tkun twaqqaf minn presidenza Svediża. Aħna nixqon nifoka fuq l-istrateġija l-Bahar Baltiku u mhux nittrattaw kontest iktar wiesa tal-istrateġija għal-reġun għaliex dan ix-xogħol se jsir b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea sal-aħħar tal-2013. Jiġifieri se ssir il-valutazzjoni tal-valur miżjud tal-kuntest mikroreġjonali. Dan din hija ħaġa li nsibu fil-konklużjonijiet tal-Kunsill u bazzikament il-Presidenza Pollakka ħa tifoka biss fil-Baħar Baltiku. U aħna ġa għadna passi preparatorji mill-bidu ta' din is-sena. Organizzajna ta' Prilu Mejju konsultazzjonijiet fuq livell nazzjonali imma anke ma' stati membri. U dawn kienu l-istati membri mhux biss tal-makro reġun imma wkoll minn barra il-makro reġun. Lan kien illi inizjalment nippreżentaw xi ideat li l-Presidenza Pollakka ser ikollha għal reviżjoni anke sabiex nittrattaw il-kwistjonijiet tematiċi li jistgħu jipprovdu l-bażi tar-reviżjoni, jistgħu jkunu s-suġġett ta' reviżjoni, imma wkoll sabiex inkunu nafu x'huma l-aspettattivi tal-Istati Membri dwar dan. Kif tistgħu taraw qed nikkoperaw mal-Parlament Ewropew, dan mhuwiex l-ewwel smih li qed nipparteċipaw fih, kellna l-ewwel smih fil-intergroup bej il-Baltiku u l-Ewropa u qed nippruvaw ukoll naħdmu mal-Kumitat tar-Reġuni u nikkonsultaw ukoll fuq livell reġjonali. Però kif għadd il-bażi prinċipali għal reviżjoni hija huwa l-ewwel rapport għal il-progress ta' Kummissjoni ħaġa li stennejna bil-ħerqa parti il-progress ġenerali dan il-rapport għandu wkoll juri rakkomandazzjonijiet, konklużjonijiet fuq l-aħħar sentejn ta' implementazzjoni. Jena nemmen li l-dokument se jiprezenta x'inhu jaħdem tajjeb l-istrateġija u bżon bżonn Madana kollu, jekk inħarsu lejn konsultazzjonijiet treċenti, nistgħu naraw li tfaċċaw kwistjonijiet tematiċi u li nistgħu nisiltu minn dawn id-diskussjonijiet. Fil-konklużjoni ġenerali, il-revizjoni għanda tifoka fuq il-governanza u fuq sistema ta' implementazzjoni tal-istrateġija u mhux eh, ta' mill-ewwel għal pjantazzjoni punti li saħqu fuq il-partit interessati huma fost l-oħrajn it-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika settorjali li tikkontribwixxi għall-istrateġija. Situazzjoni preżenti palma qal ġawieħed mill-kellima u li ħafna attivitajiet huma marbuta mal-politika ta' koeżjoni jew hemm aspettattiva marbuta mal-politika ta' koezjoni fil-waqt illi għal ħafna partijiet interessati jidher li l-istrateġija sabiex tkun effettiva għandha tfittex l-involviment ta' politika settorjali li tinkludi kwistjonijiet bħal riċerka u l-iżvilupp, ambjent, trasport u innovazzjoni. L-aspett ieħor nistgħu naraw li hemm ħtieġa għal aktar monitoraġġ trasparenti sabiex l-informazzjoni tkun paragonabli ma l-informazzjoni li ġoġi t-prezentata u kol sabiex l-affarijiet jaħdmu aħjar fil-kontest tal-istrateġija ġenerali għal daqstant għanna proposta sabiex nintroduċu il-miri kif l-issa jisir fl-istrateġija għad-Danubju. Kwistjoni oħra nsaħu l-komunikazzjoni tal-istrateġija li għadda tkun iktar viżibbli kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell reġjonali Hemm bżonn insaħħu l-ownership ta' dan il-proċess u nixtieq ukoll insaħħu ir-rwol tal-partit interessati prinċipali, ponti ta' kontati ġifiri, koordinaturi ġeografiċi u anka rwol iktar b'saħħtu mingħata Kommissjoni Ewropea. Li ma tibtax xogħol Għan niprezentaw, niprofaw niprezentaw test, rakkomandazzjonijiet u nibbażaw xolna fuq il-rapport tal-Komissjoni Ewropea u kol proposti kif intejbu l-istrateġija lan se jkun li n-negozja uħdan fedan il-Konsill Ewropew. Nittamaw illi konna ftejim fuq dan it-test fit-tini nofs ta' novembru u nadottawh fil-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali. Ġola darba, din il-bicċa xogħol tkun lesta nittamaw il-kollegi Danizi illi fil-fatt se jieħdu presidenza wara l-Polonja jieħdu xogħol fidejhom u jipprovdu segwitu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 Ti rappresenta il-Chief Inspectorate fuq il-protezzjoni ambientali. Grazzi tassew. Il-Polonja kienet eh, ġit mistidna f'dan ismi għaliex hija tħammeġ fil-Bahar Baltiku Pero nixtieq nireferi għal dan aktar qudiem fil-preżentazzjoni tiegħi. L-istrateġija hija waħda mill-istrumenti li tappoġġi l-implementazzjoni ta' regolament eżistenti bħal direttiva u anki il-rakkomandazzjonijiet ta' Helsinki aħna ser nkunu qegħdin nistrizzaw il istrateġija direttiva u il-pjantazzjoni dwar il baħar baltiku L-aktar azzjoni importanti li tiedet minna tal-Polonja u il-programm nazzjonali ta' trattament tal-ilma u aħna kellna ħan aħna kellna madwar 345 proġett, sebaw tletin minnhom kienu jitrattaw l-ilma u 100 minnhom kienu um, fuq l-impjanti ta' trattament tal-ilma. Fl-2008-2008 aħna kellna madwar 4 biljun eh, smolti li hija l-munita lakka Aħna fil-fatt għandna ħafna eh, eh, eli ekoloġiċi fl-2009 bat kellna aktar minn 17,400 eh, għalqa jew razzet li kienu qed jagħmlu operazzjonijiet taħt għafas li kien tajb għall-ambjent. Dan ifisser li aħna għanna dejjem zida, zida kostanti ta' madwar 20% sena wara l-oħra. Il-Polonja sa tmim tal-2014 ser tintroduċi u timplementa rekomandazzjonijiet minn Helcom rigward il-prefosforat il prefosforat fil- trap li jintuża biex wieħed jaħsel il-ħwejjeġ. Aħna din nikkooperaw ma' stati Baltiċi li jinsabu fuq il-Baħar Baltiku sabiex bekk aħna inżommu il-ħidmit speċifiċi ta' din ta' dan il-qasam. Nixtiequ narmonizzaw il-żoni protetti mal pjanta Natura 2000 u dawn loqsma marbuta li qegħdin għal viċin il-kosta. Dan ifisser li 24% tal-kosta qiegħda tiġi trattata bħala zona protetta. Aħna fil-bidu ta' dan ismieħ smajna li l-Polonja huwa l-akbar l-akbar pajis li jħammeċ, pero ippermettu li najt li il-kontributi tal-nitrogenu u s-sulfur li għedin jitħlu fil-Bahar Baltiku huwa sinifikattiv. Aħna no, inħamġu terz, waħdet mill-aktar pajis ġifri terz eh, nikontribwixxu għal terz tas-solforju u kwart għal nitroġenu. Però mbagħad aħna nistgħu ngħidu li nħamġu binqas rigward kimiċi oħra. Il-Polonja tifhem li wkoll qed tagħmel għandha impatt qawwi fuq dan ir-reġjun u fuq is ekosistema fih dan il-Baħar Baltiku l-attivitajiet kollha jina prezentajt ma kinux jistgħu jiġu implementati kieku ma kienx hemm ir rizorsi li aħna rċevejna minħata tal-baġit tal-Unjoni Ewropea. Aħna rċevejna wkoll assistenza teknika għal koordinaturi ta' dan il-proġett. Aħna wkoll irridu nieħdu nota ta' l-istituzzjonijiet nordiċi li allokaw il-fondi għal tali attivitajiet. Aħna wkoll għandna program eh, bazati fuq bonus funds. Għandna attivitajiet, proġetti li qed jiġu implementati u ser jiġu implementati fuq il-medda qasira ta' zmin. Fuq il-medda twila ta' żmien ħasel inħarsu lejn sinerġiji li qed jirriżultaw mid-direttivi, l-istrateġija u anki il-pjantazzjoni għal dan ir-reġjun. il kundizzjoni tal-ambjent marittimu fiħdan il-Bahar Baltiku ser jiddependi fuq ir-riżultat tal-proġetti b'inizjattivi prinċipali f'dan il-qasam. Dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-libħra tal- l-ilma tal-ibħra edin naraw il-kooperazzjoni fir reġjun ta' importanza partikolari għanna bżonn ukoll involviment politiku f'kol impenn specialment waqt din il-presidenza u l-presidenza li jmitt. Nirringrazzja. Grazzi tassew li sinjura Bġiska. U issa nistgħu naddu għal prezentazzjoni Missur Davidson li qed jirrappreżenta l politika reġjonali. Grazzi tassew, nixtieq nirringrazzja il- Kumitat tal-Ambjent, il-Sigurtà tal-Ikel u l-Ambjent li qed iżomm dan id-dibattitu tant importanti. Jiena jina bdilt naqra l-pjaniet tiegħi li normalment ikoll introduzzjoni introduzzjoni ġenerali qabel ma ngħaddu għal kelliema prinċipali. Kif tafu, intom ġasmajtu li l-ambjent u il- eh, Bahar Baltiku jinsab fil-qalba tal-istrateġija għal eh, l-istrateġija tal-Unjoni Europea għal Bahar Baltiku aħna nixu nindirizzaw lil sfidi ambientali prinċipali permessa din l-istrateġija, ma dana kollu hekk kif ġi propost mill-kollegi tagħkom għal kollegi tagħkom tal-Baħar Baltiku fl-2006 l-Kommissjoni u l-imsieħba wasla l-kollużjoni dak li kien meħtieġ mhux pjan ambientali ġdid, imma Strategija koordinata u integrata għal reġjun kollu tal-Bahar Baltiku. Għalek l-erba pilastri, ġifri għal ambjent sostenibli, reġjun eh, tajjeb għani u għal raġun attrajenti u ta' suċċess u dak sigur, dawn l-erba pilastri jaħdmu flimkien sabiex iżommu din l-istrateġija tal-reġjun tal-Bahar Baltiku. Irridu nuru l-partit interessati u ċittadini tal-reġjun li meta naħdmu flimkien fil-daw il-prioritajiet kollha din hija l-aħjar l-aħjar mod biex niksbu l-opportunitajiet ta' dan ir-reġjun Ikolli ngħid li aħna fil-Kummissjoni konna verament sorpriżi bil-rispons pożittiv, anzi ħanajt tiktar minn hekk. Kien hemm entużjażmu konsiderevoli għal dan l-approċ. Irċevejna appoġġ minn kull livell ta' gvern, minn presidenti, prim ministri kif ukoll rejiet għal parlamentari, reġjuni, soċjetà ċivili, NGOs, darba l-oħra fi Tallinn kien aktar minn 550 persuna li attendaw il-forum annwali tagħna għal l-istrateġija tal-Baħar Baltiku qed nistennew ukoll aktar nies li jattendu f'Gdansk. Però l-entużjażmu waħdu mhux biżejjed. Għandna bżonn ukoll niċċaqalqu minn kliem l-azzjoni. L-ewwel rapport uffiċjali tagħna se jiġi publikat din il-ġimma għada fil-fat u ħanuru f'dan il-rapport li hemm ħafna azzjonijiet, ħafna affarijiet li qed isseħħu f'din l-istrateġija kif ukoll matul f'dan il-reġjun tal-Baħar Baltiku permettu nisemmi ftit uħut minnhom. Aħna għanna fil-dak li għandu samma l ambjent għanna ntejbu kwistjoni ta' baħir. Għanna proġetti fuq l-adattament lejn it-tibdil tal-klima Smajna u kol Polonja taħti kontribut taħħa, naqsu l-emissjonijiet. Nishtiq u kol nisħaq fil-kontest ta' laqatana tal-lum, l-ismiħ tal-lum, proġetti ta' bidja li jistaw jinfirxu anke kif wieħed juża l-fertilizzazzjoni, kif wieħed jitratta l-ħmiġ tal-annimali. Hawnhekk aħna qed nitkellmu mhux dwar inizjattivi minn fuq għal isfel imma qed nindirizzaw kwistjonijiet oħra din inħadġu wkoll assoċjazzjonijiet ta' bdiewa biex joħorġu bl-idea tagħhom stess ta' kif huma jistgħu jikkontribwixxu biex joħolqu agrikoltura sostenibbli u baħar aktar sostenibli kif ukoll banqas spejjeż għal bdiewa. B'dan il-kontest aħna nixtiequ nagħtu kontribut l ħelkom ħelkom u kontribut kbir diġa semmew illum u dawn huwa eh, huwa grupp li fassa l-inizjattivi prinċipali fl-ambjent u mabnew prioritajiet li ġew identifikati u koll ħelkom u anki għamlu pjantazzjoni għal Bahar Baltiku. E kif aħna t-nizviluppaw miri kif intom smajtu mis Njura Johanna, dawn ser ikunu dibattitu fuq dak li diġa sar mill-ħelkom. Ġeviri xol eh, li ħajjerġa jiġi għadġornat imġeddet, xol li kien verament tajjeb. Issa, perspettivi futuri. Aħna u kol ipprovajna li dan huwa strument ta' motivazzjoni, strument tajb ħafna proġetti imnida u kol li ser iġibu benefiċi għal dan ir reġim però importanti ħafna u dan fil fadġa is-semma Importanti li nieħdu oġġett eh, għan u naraw l-attivitajiet marbuta ma' dalanx differenza qed jaħlu. Hemm ukoll task force magħmula minn numru ta' rappreżentanti mill-istati membri kif ukoll mill-qasam ta' koordinaturi ta' priorità li qed ikollhom xi qasma l-15 il żona differenti taħdin l-istrateġija. Dan kollu ser jizviluppaw sa' settembru biex niżviluppaw il-miru l-għanijiet tagħna li jistgħu jieħdu konsiderazzjoni tal-mod kif naħdmu il-konsens tagħna il-aktar milli budget ċar jew leġizlazzjoni ċara rridu nuru li l-isforzi meta aħna naħdmu flimkien l-isforzi tagħna jagħmlu differenza. Is-sur Oljani ċek ukoll il-kommenti tiegħu kienu verament utli u ta' ħafna poċ u twissijiet tajbin. Nixtieq nisħaq li minħabba l-fatt li aħna għandna tlet angoli differenti, ġifiri flus tal-Unjoni Ewropea, m'għandniex eh, leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Minħabba l-fatt li għandna dawn tlet lejiet, ma jfissirx m'hemmx rizorsi, hemm 50 biljun euro fil-politika ta' koeżjoni biss biss li huma disponibbli għal reġjuni f'din l-istrateġija. Bla dubju ħafna minn dan il-flus allokat, però aħna din naħdmu għal benefiċi ta' dan ir-reġjun u fil-ġejjini ser ikun hemm aktar allokazzjoni għal dan ir-reġjun. Aħna qed naħdmu wkoll fiħdan il-Kummissjoni u l-żoni ta' politika sabiex naraw li fondi oħra u linji ta' politika oħra jissemmew. Semmit l-agrikoltura, l-ambjent u anki trasport sar nisimgħu aktar dwaru. Anki l-innovazzjoni, l-intrapriża, ir-riċerka, dawn l-oqsma kollha joħolqu politika għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, però anki identifikaw li b'approċċ integrat tal kwistjoni tal-Baltiku aħna nistgħu ikolna strategija koerenti u integrata għal ħafna xogħol xisir. il kummissjoni edha biss koordinatur jew faċilitatur u anke sa ċertu punt immotiva. Pero l-ħaġa prinċipali għalina sa' kemm hemm il partit interessati fir-reġjun u jkomplu jamlu konformi l-oġġettivi tagħhom konformi ma l-istrateġija aħna nkun nistgħu nagħmlu kontribut għal reġjun tal-Baħar Baltiku aktar tajjeb u l-kliem fl-aħħar mill-aħħar isiru azzjoni tu jsiru fatti. Grazzi tassew sur Sweet. Is-Sur Stocks Milans. U Dan qed jirrappreżenta il-Biro tal-Kummissarju. Grazzi tassew. Aħna kuntenti li t trasport fil-fatt intalab biex jiġi hawnhekk sabiex jiddiskuti fiħdan il-Komitat tal-Ambjent xi ħaġa li hija verament tal-qalbna li xaħna ma naħsbux li hemm konflitt neċessarju hawnhekk it-trasport ta' bilħaq huwa fundamentali għas-soċjetà tagħna, l-ekonomiji tagħna u għal ħafna mill-kelli għamlu referenza wkoll għal l-importanza ta' trasport ġifieri fil-reġjun tal-Baħar Baltiku għax jaqat numru ta' nazzjonijiet ma' din id-dawra tal-baħar. Jina għallu li biex inħares lejn kwistjoni li ma kisbiġ daqshekk interess f'dawn l-aħħar snin u din hija ir-regolament jmiss, il-regolament fis-salfer It-trasport kif għadna jaqat in-nies huwa fundamentali għas soċjetà u ma rridux li naqsuh jew nostakolaw minnaħa l-oħra ma nistawx nagħlqu għajnejna għal fatt li trasport ukoll qed iġib miegħu sfidi jew appatti negattivi fl-istrutturi tiegħu però anki minħabba l-emissjonijiet li joħloq. L-imblokki huma wkoll importanti eh, toroq li huma mimlijin traffiku ta' kuljum Aħna naħsbu li it-trasport marittimu jew trasport fil-baħar huwa ta' vantaġġ, mezz ta' trasport vantaġġjuż u dawa ta' interess għal baħar Baltiku u kif qal David aħna kburin li it-trasport huwa parti integrali tal-istrateġija. Però ovvjament għandu il-lat negattiv tiegħu hawnhekk qed nitkellmu dwar l-emissjonijiet u s-salfer. Il-problema hija konsiderevoli. Il-Baħar Baltiku flimkien mal-Baħar ta' Tramontana u Channel kien hemm ukoll kontroll fejn il-bastimenti li jridu jużaw fuels b'livell iktar baxx ta' salfer. Dan għaliex minħabba l-Baħar Baltiku u intom il-tudġa referenza li huwa vulnerabbli Dan ma ġiġ deċiżek, hemm raġuni għal din hemm raġuni għal dan. Fl-2008 il-komunità globali fih dan l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima ddeċidiet li tfassal regoli globali u tagħmilhom aktar stretti għaliex il-mħabba l-perikli li jeżistu fuq il-kwantità eh, ta' fuels fil, ta' sulfur fil-fuels. Dawn ir-regoli fissru li Mill-2020 il-qoddim madwar id-dinja ħajinħarqu fuels li huma aktar notfa u jkun hemm aktar kontrolli fuq l-emissjonijiet li eh, li wara kollox huma xorta aktar notfa. Dan huma dan riżultat pożittiv u l-patta ta' evalwazzjonijiet juri li hemm biljuni fuq biljuni ta' riżultati minħabba dan l-impatt spejjeż tas-saħħa, spejjeż ambjentali. Ir-rappreżentanti Amerikani li aħna ltqajna magħhom fl-aħħar konferenza kbira li kellna fin-Norveġja jgħalulna li huma jaħsbu li il-fatt li l-Istati Uniti ħatru iż-żewġ eh, kosti tagħhom eh, bil-kontrolli eh, fuq is-salfer ħadd tejn biex eh, tejn ħafna ħajjiet, ġer mux sejn tilfu 6.000 ħajja. Kalkulazzjonijiet juru li madwar 60 sa 80 fil-mija eh, ser iżid l-ispejjeż għal tbaħħir dan ifisser li aħna qegħdin naraw riskju ta' dak li ta' dak li jisseħ bl-Ingliż modal backshift. It-trasport marittimu huwa trasport mezz ta' trasport aktar nadif minn mezzi ta' trasportazzjoni oħra, jiġifieri mill-trasport eh, bit-triq u anki trasport bl-ajru. Però minħabba l-ispejjeż hemm riskju konsiderevoli li il-merkanzija tmur lura għal eh, biex tinġar bil-karozzi. U din hija dilemma. Sidin ta' bastimenti edin verament jaħdmu jagħmlu lobbying qawwi. Ma konċernati ħafna daw il-lobbyis fil-fatt u jista' jkun hemm impatt qawwi ambjentali, soċjali u ekonomiku li aħna nxiequx naraw f'din id-dilemma, f'din is-sitwazzjoni. Jena fil-fat kontent ħafna nistannejt li fiħdan il-Kommissjoni u dan inħadem ħafna tajjeb sissa il-Sur Podoċnik, il-Kommissarju għall-Ambjent u s-Sur Kalas ħadmu id fit biex jimplementaw dawn ir-regoli ġodda l-Unjoni Ewropea. Għaliex dak li għanna issa prezentament huwa livell globali li applika l-istati membri kollha kif ukoll għal bastimenti li qed jaħdmu jew iħallu il-Bahar Baltiku, per dak li aħna rridu nagħmlu li indawru dan f'strument biex naġġernaw id-direttiva preżenti tas-salfer u nagħmluha u ninfurzawa. Dan jisseħ u nittamaw li jisseħ qabel il-btajl tas-sajf jew inkella qabel ma nifqu għal btajl tas-sajf. Aħna ser nakkompanjaw dan l-aġġornament tad-direttiva għal livelli diġa miftema fuq livell internazzjonali li ser jappoġġaw it-trasport marittimu mod ġenerali. Hemm ħafna żliet jew wieħed ser jixtri eh, fuel bil livell baħ ta' sulfur li jiswa ħafna flus jew inkella tkomplu eh, tużaw fuel maħmuġ pero tnatfu l-exhaust permezz ta' scrubbers. Aħna hawnhekk nistgħu noffru l-possibilità li stati membri però anki lil ċertu ammont ta' finanzi lill-Unjoni Ewropea biex najnu b'dawn il-mezzi ġodda aħna naħsbu b'mod partikolari li huwa aktar ta' benefiċċju u LNG. Dan huwa aktar uh, nadif, però bat għandna problem oħra m'għandniex bastimenti preżentament u m'hemmx infrastruttura. Għalhekk naħsbu li din il-problema nistgħu insolvuha permezz ta' appoġġat billi nappoġġaw permezz ta' investiment, kompetizzjoni neutrali u li nibnu eh, faċilitajiet li jilqgħu l-LNG hemm riski konsiderevoli, nafu x'inhu mal-vantaġġi, naħseb li l-vantaġġi jelbu r-riski, dana kollu b'mod konsiderevoli rridu ninvestu u ngħinu l-istati u l-pajjiżi jinvestu li bekk ikolna bażi tajba għall iżvilupp ta' tbaħħir u anki il-reġjuni li qed jibbażaw l-ekonomija tagħhom fuq ir-reġjun Baltiku. Merci beaucoup, euh, Monsieur Strottmann. Euh, Grazzi ħafna. Issa ħanaddu li parti tal-seduta tagħna sakemm għax mistoqsijiet jgħid il-President xaħti jiex li jistaqsi xi ħaġa il-parteċipanti tal-panel tagħna. Le, mela ngħaddu t-tieni parti il-Baħar Baltiku li u jħat l-iktar zoni imditsa fid-dinja u ser namlu biex nejnu ħifiq. Invit euh, Monsieur Mikhail Durkin, euh, Sekretar euh, Direktiv de HELCOM de Baltic Marine Environment Protection Commission. Gospodin Mikhail Durkin. Mr. Durkin, minnaħat tal-HELCOM. ser nidiskutu ser uh, xandu jisir biex nejnu l-Bahar Baltiku. Grazzi ħafna sur President, dwar nofsnar tajb il-kulħat, nishtan ringrazzja l-Komitat kollu tal-Parlament Ewropew tal-li stidilna unek u tana possibilità li nitkellmu anka fissam il-Kommissjoni dwar il-protezzjoni tal-Bahar Baltiku. Nishtiq niskuza ruħi wkoll fissam il-Kommissjoni il-segretarja tagħna minħabba il-ma setax tattendi hawnhekk għaliex diġà kellha laqgħat oħra pjanati ma' partijiet interessati. Fil-preżentazzjoni tiegħi ser nipprova nisħaq fuq dawn il-punti eh, mingħajr ma nidħol f'ħafna dettall miex mistoqsija faċli li mieġbor ta' x'nistgħu nagħmlu eh, biex ngħinu l-Baħar Baltiku imma sar nażel fit punti ser ngħid nitkellem fuq x'inhu il-Baħar Baltiku, x'għax tagħmel il-Helkom, x'inhi il afasta politika fil-kwistjoni tar kupru tal-ambjent eh, tal-Baħar Baltiku. ħanintikom daċ il-kontest globali għanna il-Bahar Baltiku li huwa fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja li mdawra miegħu u dan ukoll il-ġor 10 sa 15% ta' trasportazzjoni. Huwa baħar sensittiv minħabba temperaturi baxxi u hemm ukoll tibdil tal-ilma li jsir bil-mod ħafna u għalhekk dak kollu li jidħol fil-Baħar Baltiku jibqa' hemmhekk bejn 30 sena u għalhekk eh, l-iskart u l-ispeċi kollha fil-baħar qed jgħixu spalla ma' spalla. Hemm il-kwistjoni tal-eutrification ukoll. Hemm ukoll il-sostanzi ta' periklu li huma 10-20% iktar mill-Baħar Nord Atlantiku pereżempju. M'għandniex ninsew ukoll il-valur ekonomiku jiġġenera madwar 5 miljun euro kull sena, biljun euro kull sena, dan huwa l-valur tal-Baħal Baltiku. X'inhu ma l-effetti fuq l-ambjent anka minħabba l-agrikoltura u anka minħabba l-impjanti ta' trattament ta' dranaċ. Dan ifisser illi ma tantxu tajjeb li tom fil- dan il-bahar u ċertu eh, speċi malaj jisparixxu minħabba li l-abitat tagħhom ikun perikolat. ċertu ħut li jinqabad f'parti tal ċertu partijiet tal-Bahar Baltiku m'għandux jittikel skont anka regolament tal-Unjoni Ewropea. L-impatt anka katastrofiku tal-tixrid taż-żejt pereżempju hija taħsara potenzjali wkoll. Jiena nirrappreżenta organizzazzjoni nixtaqt nkellimkom ftit fuqha il-Helsinki Commission jew il-Helcom hija organizzazzjoni ta' disa eh, stati ta' stati Baltiċi illi jaħdmu favur il-konservazzjoni marittima u anke l-protezzjoni tal-ambjent marittimu. Dan huwa bbażat fuq il-Konvenzjoni ta' Helsinki fl-74 li mbagħad ġiet eh, aġġornata fit-92 wara tibdil politiku fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar 30 sena kena kooperazzjoni bej l-Unjoni Ewropea u l- dan il-pajjiżi Baltiċi sabiex infaslu anke l-politika għal din il żona sa mill-2010. Il-Helkom ingħatat il ruol ta' implementazzjoni tal-istrateġija Baltika. Aħna lkoll konxi illi m'hemmx biss il-pożittiv imma hemm ukoll il-negattiv, hemm ċertu problemi li qed naffaċċjaw. Għal dawn ir-raġunijiet il-laqa ministerjali fi Krakow fl-2007 adottat il-pjan ta' azzjoni tal-Helcon il-Baltic Sea Action Plan sabiex niproteġu l-ambjent marittimu. Anka nindirizzaw bekk l-attività tal-bniedem kif ukoll eutrification il-sostanzi perikolużi, il-traffiku marittimu u l-biodiversità. Dan il-pjan ta' azzjoni wkoll ġie preżentat fil proċess internazzjonali fostom anka l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall zona tal-Baltiku. Aħna diġà użajna din l-esperjenza għalhekk li aħna ksibna minnaħat tal-ħelkom f'din is-sitwazzjoni. Il-ħsib huwa li jkun integrazzjoni ta' xoll li aħna nagħmlu permezz dan l-action plan u tistgħu ssib anke iktar informazzjoni fis-sit tagħna. Biex tkun taf xej eh, xin il-situazzjoni tal-Bahar Baltiku, tkun taf xej il-pazjent tiegħek. Mela x'kienet il-bażi tal-pjantazzjoni tal-Bahar Baltiku meta bdejna nifformaw u naħdmu fuqha. L-ewwel evalwazzjoni inizjali tipprovdi wkoll il-ħsieb tagħna l-2003-2007 fejn saru evalwazzjonijiet u issa sanka żviluppajna għodot ta' evalwazzjoni sabiex ikollna dan l-approċ uh, integrat anka uh, li relata ma' s-saxħa. Dan din l-evalwazzjoni holistika tista' tintuża bħala referenza, bħala bażi. Jekk trid wieħed forsi jevalwa anka l-istatus u l-progress li għamel baħar Baltiku. Dan uh, l-evalwazzjoni holistiku inizjali jihon konsiderazzjoni wkoll l-impatt tal-attività tal-bniedem fuq dan il-baħar. U tistgħu taraw t li hemm dawk li huma qed jiġu affettwati huma markati bl-aħmar dawk li huma l-iktar mbagħad hemm l-isfar u l-aħmar mbagħad l-oranġ mbagħad l-isfar. L-unika sub-basin tal-Bahar Baltiku illi u ma tantxu il qal mill-qut u l-golf tiegħu. Il-tnġis huwa il-kawża ewlenija ta' dan ta' din is-sitwazzjoni fil-Baħar Baltiku li tiġi wkoll minnaħa tal-xtajtiet li dawruh. Hemm ukoll numru ta' attivitajiet ta' sajt hemm electrification illi żgur hija l-iktar problema l-ikbar problema li tal-impatt anke fuq il-kwalità tal-ilma. L-analiżi ekonomika inkluża wkoll din l-evalwazzjoni turi illi hemm spejjeż kbar imma jekk aħna ma nħedux azzjoni ser tiswina ħanzi ħafna iktar. Sis kommenti fuq il-proċess fl-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-Baltiku. Mela, xandu issir biex anka nkunu eh, effettivi dan eh, irrid isir anka fuq il-livell nazzjonali. Kull eh, pajjiż irid joħroġ il-programm tiegħu li jindirizza wkoll eutrophication u l-sustanzi perikolużi laqa ministerjali ġewwa Moskow s sena li għaddiet kisbet ukoll l-għanijiet ta' implementazzjoni li nidentifikaw ukoll aħjar prassi u kif nistgħu ikon aktar appoġġ il-pass li jmiss huwa li nevalwaw il-progress u l-effiċjenza kif ukoll li naraw li ma' miżuri addizzjonali huma meħtieġa. Dan forsi ser jirreferi wkoll għall-implementazzjoni ta' direttiva għafas dwar l-ilma. U anka sabiex nindirizzaw il-problema imminenti li hija l-eutrification. Dan il sin tlaħaq sal-2016. Issa xtaqt inti konflit eżempji tajbin ta' dawk illi huwa xogħol li qed isir fi programmi nazzjonali. Xi wħud minn dawn il-proġetti qed jiġu wkoll appoġġjati permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Fuq it trattament tal-ilma, Um, saru investimenti kbar fil-Polonja u mhux biss anke f'St. Petersburg, Riga, u Kaunas. Ħsib huwa wkoll illi nwaslu l-informazzjoni nxerduha anka kif nistgħu jintlaħqu ċertu standards fir-rigward tal-ilma. Imma b'mod partikolari il-proġett Pure. Hemm ukoll il-ħsieb ta' tneħħija tal-fosforu mill-prodotti tal-ħasil miżuri wkoll fil-Ġermanja u Finlandja marbuta ma' din il-kwistjoni u nixtiequ daqsxejn iktar impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea fejn meta tiġi adottata il-leġiżlazzjoni fuq dan il-qasam hemm ukoll regolamenti oħra fuq ir-rimi ta' dranaċ minn eh, eh, vapuri tal-passiġġieri. Dan ukoll huwa marbut mal-konvenzjoni u jitlob illi ċertu miżuri jittieħdu fil-partijiet sal-2013. Għanet naħdmu mal-partijiet ewlenin li jdawru il-Baltiku. Qed isiru wkoll ħafna xogħol sabiex nindirizzaw ukoll sustanzi eh, perikolużi li jintremew f'dan il-baħar. Aħna qed naħdmu wkoll fuq smoħra fosthom il-biodiversità u riski marittimi. Ma nix ninsew ukoll illi barra il-proġetti pen Ewropej aħna rridu ninkludu wkoll l-ġirien kollha kif ukoll l-Stati membri tal-Helkom u proġett partikolari jiffoka wkoll fuq ir-Russja u l żoni kostali ta' St. Petersburg u Kaliningrad u dan qed jiġi sostnut ukoll permezz tal-proġetti. Muster nidħol fil- uh, slides li prezentajt ukoll fil slides li jmiss dan tista' tarawha fuq il-karti li tqasmulkom anka l-azzjonijiet li aħna identifikajna fost l-iktar importanti u għandna bżon tal-assistenza. Mux nikonkludi prezentazzjoni tiegħi xtaqt ngħid illi l-faċilitazzjoni ta' applikazzjoni ta' miżuri li jindirizzaw il-bżonijiet partikolari għal Bahar Baltiku huma importanti ħafna. Rridu napprezzaw dan il-bahar u rridu għanna bżon ta' impenn politiku. Bżon bżonn ukoll ta' appoġġ mill- eh, anka mill-ola livelli politiċi palma s fl 2010 sabiex il-BSAP jiġi appoġġat. Għanna bżon ta' dialogu ktar wisa, smajna ħafna diskorsi dwar dan, u aħna qed eh, nħedġi din id-diskussjoni dan id-dialogu anka dan il-ħelkom permezz tal-fora u l-kontatti li aħna t Aħna kontenti wkoll koll l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tirrappreżenta dan din il-pjattaforma dialogon. Aħna nħossu li hemm bżonn ukoll ta' finanzjar li jkun allokat mod partikolari għal dawn il-proġetti. Milli jidher dan qed jibda jseħħ fej il-fondi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jiġu anka implementati fuq livell reġjonali. Batem it-tniġġis transkonfinali Ġifiri, minn barra l-istati ta' maddawra dawra ta' fuq xtajta għanna u kol bżon ta' titjib ambientali anka minn pajizi li huma daqs iktar il-ġewwa. Għana kontenti u koll li uh, l-presidenza Polla kasar tindirta dan il-punt li sertejna u koll fi xol tagħna f'dan il-qasam. Nixtieq nirringrazzjakom li nittama illi l-Baltic Nest institut sar ikomplu koll isosnu fuq il-punt li għamilt jina tal-eutrification. Eh, merci, merci beaucoup, Monsieur Durkin. Je passe la parole à Monsieur Bo Gustafsson. Grazie Hafna. Is-Sur Gustafsson li huwa riċerkatur mill-Baltic Nest eh, Research Institute ġewwa Stokkolma. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie ħafna, Sur President. U oh, grazie tal- tal-istejtni għonek l-istitut huwa netwerk ta' riċerka li għandu kol ferat fil-Finlandja u Danimarka jiena qed niddiriġi l-Istitut Zvediż illi huwa finanzjat parzialment mill-Gvern Zvediż u l-mira prinċipali li nejnu il-ħelkom u l-Unjoni Ewropea jekk hemm bżonn anke biex niprovdu input xjentifiku fil-proċess politiku. l-lum ser nifoka fuq kif jider il-Bahar Baltiku u kif kien jidher mit-sena ilu u kif nittamaw li se jkun fil-ġejjieni. Dan u li smajna qabel l-algej eh, blu ħadranija dawn eh, il-tip ta' batterji huma problema kbira fil-ħar Baltiku fl-ħar 15 sena Kenna dawn il-Babar Blu kważi kullimkien fil-Bahar Baltiku. U meta kalkulajna Blu jider illi l-ammont multiplika ruħu b'tisa darbit meta mqabbel mas-seklu li għadda. Anka l-produzzjoni tal-arga f'termini ġenerali, produttività tal-Bahar Baltiku żdied bitlet darbit, Dan wassal ukoll għal dan il-filamentu sal ġej fiż-żoni kostali. U naqqas il-viżibilità u dan ħall impattu ukoll fuq il-bit taħut, eċetera, Konsegwenza addizzjonali għaż-żieda tal-alga ili dawn jerqu fil iħ meta jmutu ikkun smaw l-ossiġnu kif smajna qabel Bahar Baltiku għandu eh, exchanges għal ħafna u il- il tal-baħar mejjet jespandi u jespandi b'sid darbit zdejt b'sid darbit l-aħħar seklu. Din il-figura li hija kemm xejn komplikata li tistgħu taraw u il-sediment kor li tista' tkejjel minn ħafna żmien ilu li hawn u li taraw fuq eh, net eh, huwa eh, Norma bat fil iħtaraw taraw xi ħaġa li ma kienieċ tidher qabel, u mbagħad għandna formazzjoni ġdida mill-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea li juru illi l-istat tal-Baltiku kif innu illum huwa uniku u fl-istorja kollha tal-Baltiku l-baħar qatt ma kien fis-sitwazzjoni qiegħed fiha llum. Għalfejn il-Baħar Baltiku huwa kif inhu. Din hija figura fejn qed taraw il-kolor aħdar juri kif iżviluppaw nutrients fil-Baħar Baltiku. Il-paradossa unikku illi bdejna f'ħafna pajjiżi jew fil-pajjiżi kollha, il-pajjiżi kollha bdew inaqsu l-loads kważi 30 sen ilu. U anka naqsu b'mod sinifikattiv. Xorta taraw il-kerv sewda li tistabliċi l-summer biomass li jikkludi batteri speċifiċi, eccetera, eccetera. Tinet narawa illi tiżdied biss. Ir-raġuni għal dan ej, li għandna time legs twal ħafna fil-Baħar Baltiku. Għal daqsanza biex tbassar u tifhem kif ser it-taffi din notifikazzjoni u l-effetti minn din notifikazzjoni bżonn modelli u oddot illi jispiegaw dan u danu li namlu fil-Baltic Nest. Naħorġu modelli għanna il- sistema ta' poċ fit-teħid ta' deċiżjonijiet Nest li prova joħroġ b'approċċ holistiku għal baħar Baltiku. U dan il-modell inkludejni ħanka fil- segment tal notifikazzjoni tal-Bahar Baltiku fejn rajna kemm hemm nitroġenu u fosfru, kemm nistgħu ninkludu nitroġenu u fosfru fil-Bahar Baltiku u xorta waħda niksbu ambjent aċċettabbli. Il-ġejjieni. Anka jekk l-affarijiet jidhru ħżina bħalissa, is-sitwazzjoni se titjib għaliex Jekk jirnessina nikkontrollaw il-firxa tal-nutrients hawnhekk hawnhekk fil-graf tiraw il xejrit tal monti ta' nutrifikazzjoni jekk nimxu skont il-pjantazzjoni jien nixxilna niksbu riżultat li ma madan kollek ma nagħmlux dan nistgħu nispiċċaw fil-kervi sewda. U jek jaharbu, najħarbu mill-kontroll ta' n-nis bieċaw fil-kervi blu fej l-ambjent ikompli eh, imorallar. Il-gvernijiet madwar il-Baltiku ħadu responsabilta unika unek illi kontrollaw il-notrifikazzjoni u l-effetti ser narawhom, però ovvjament dawn affarijiet li jieħdu l-ħin. Mbagħad għandna komplikazzjoni oħra din l-istorja fuq medda twila ta' żmien, jiġifieri tibdil fil-klima. Din hija ħaġa li ġiet indirizzata biss bdiet tiġi indirizzata reċentement permezz program bonus għandna proġett kbir li jismu Eco Support li huwa sforz konġunt mal-Iżvezja, mal-Ġermanja, mal-Finlandja, l-Estonja, l-Polonja u d-Danimarka fejn ippruvaw nikkonsidraw ukoll il-projections tal-IPCC u naraw kif dawn ser jaffetwaw il-kondizjonijiet fil-Bahar Baltiku u kif ser jaffetwaw l-effiċenza tal-miżuri tagħna fuq in-nutrifikazzjoni u li qed naraw u li ħaġa forsi diffiċli tarawnek, pero fil-ħendaw tistaw taraw b'mod iktar ċar, probabbilment it-tisħin sejri wassal għal aktar ċens ta' notifikazzjoni. Ma din għanna interpretawa bħala ħaġa fattur li ħajżib l-importanza tiegħu. ħaġa li tajb nidu nota taħħa. Konklużjonijiet il-Bahar Baltiku u kif inhom minħabba il-provista ta' nutrients atropogeniċi. mhux kull tama hija mitlufa l-pajjiżi kollha madwar il-Baltiku ħadu azzjoni u ħadu azzjoni sabiex jinaqsu il-loads, il-situazzjoni se titjib fil-Bahar Baltiku, madana kollu dan jieħu żmien ovvjament. Il-sistema trid iżmien biex tirkupra,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 Thank you, Mr. Grazie tassew, Sur President, u grazie għall-opportunità li tajtuni biex niġi hawnhekk fl ħdan l-Parlament Ewropew biex ngħidilkom daqsxejn dwar il-problemi tal-Baħar Baltiku mu partikolari il-nutrient loading li qed iseħħ fil-Baħar Baltiku u fejn hemmhekk għandna potenzjal li nużaw il-nutrient fil-ġejjin sabiex bekk inkunu nistgħu niksbu nam nsaħħu l-Bahar Baltiku, nkun nisaw nutilizzaħ ma taħjar. Tistaw taraw il-nutrient load kull pajis, hemm nutrienti fil-Bahar Baltiku allokata għal kull pajis, u nibdilkom l-attenzjoni għal kulur aħmar u aħdar. Il-kulur aħmar jindika il-nutrient load li joriġa qed joriġina mill Unity Policy. L-aħdar ġej minn munċpilatajiet. Emmek imma l-aħdar juri wkoll review load. U dawn normalment ġejjin mill-agrikoltura. Issa nixtieq inkellimkom daqsxejn dwar il-potenzjal ta' tnaqqis b'dak li għandu xieqsam għandu trid loading fil-Bahar Baltiku. Fil-Bahar 20 ta' snin aħna tal-limna ħafna dwar il-purifikazzjoni tal-ilma mill-municipaltajiet li ġejjin li qegħdin madwar il-Bahar Baltiku. Intom tistgħu taraw ukoll li aħna ksibna tnaqqis dawn l-40 sena f'kull pajis li jinsab madwar il-Bahar Baltiku f'dak li għandu xieqsam mal-fosforu li ġej mill-municipalitajiet u il-total ta' tnaqqis speċjalment fil-kolonna ħadra hija aktar minn 25 tunnellata il-linja blu fuq il-kolonna ħadra tista' turi il-livell ta' fosforu li ġej mis-sorsi kollha fiħdan il-Baħar Baltiku. Intom tistgħu taraw li kieku xejn ma kien sar f'dawn l-aħħar 20 ta' snin sabiex naqsu il-nutrient loading mill-ilma, il-load tal-fosforu illum tkun kważi id-doppju minn dik li situazzjoni l-lum. Il-kollega tiegħi diġà qal li tnaqqis tal-load fil-20 li għaddew kien sinifikattiv. Anki għalkemm aħna ma nistgħux naraw dan rifless fil-sitwazzjoni preżenti. Però tistgħu taraw li aħna ksibna ħafna minn nutrient loads. però xorna waħda fadlinna ħafna xogħol x'nam, speċjalment f'ċertu pajjiżi madwar Baħar Baltiku. Aħna kalkulajna il-potenzjal li fadal għal fosforus u nitrogenu f'dak għandu xie għassamma il-tnaqis ta' nutrijonti fil-politika municipali jider li hemm potenzjal f'kull pajjiż. U dawn diġà jinsabu fil-catchment area tal-Bahar Baltiku il-potenzjal totali li tistaw jaraw fil-kolonna ħamra għadu pjuttost oli jekk dan jiġi mqabbel mal fosforus totali li qed jidħol fil-Baħar Baltiku llum hemm 20% tal-upload tista' titnaqqas billi naqsu il-low tal-fosforus mill-municipalitajiet b'mod l-aktar effettiv. Fil-pjantazzjoni tal-Helcom minn l-impjanti ta' trattament u dawn għandhom jilħu 90% ta' tnaqqis tal-fosforu. Pero dan imur li lim il-mira ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea li qed tfassal il-mira għal 80%. Għalhekk jekk nad nitilaw għal 90% nkunu qed niksbu 10% aktar fit-tnaqqis għal fosforus annwali Helkom fil-fat edha tiddedika ruħa l-kull pajis madwar il-Bahar Baltiku sabiex tilħaq dawn il-miri infasla fil-pjantazzjoni dwar il-Bahar Baltiku. Hawnhekk għandna l-istess informazzjoni però marbuta ma' nitroġenu. Il-loading ta' nitroġenu huwa daqsxejn iktar diffiċli, ma stawx u l-istess ambizzjonijiet bħal load tal-fosforu, però xorta waħda importanti li aħna ninvestu riżorsi f'dan is-settur għaliex huwa aktar effettiv biex niksbu tnaqis minn municipalitajiet minn ehm, agrikoltura. Din slajda turi it-total ta' load totali tal-fosforus li qed jidħol fil-Baħar Baltiku kullu il-ġurnata. Din id-dejta ġejja mill-2006, però il-livell nistgħu ngħidu kważi kważi għadu l-istess għal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri il-kolonna ħamra hija load kontemporanja Mbagħad fil-kolonna blu għandna kemm aħna għanna innaqsu il-lowtana tal-fosforu sabiex aħna nilħu il-mira tal-pjantazzjoni għal-Bahar Baltiku ġifreħ nistaw nixbu il- dak il-mira tagħna sal-2000 minna u ħames snin oħra. Il-kelma MWWTP huma l-impjanti. Dan jista' jitjieb bil-intejbu l-impjanti ta' trattament biex jirqu 90 fil-mija ta' tnaqqis tal-fosforu. Umbat, aħna nistgħu niksbu tnaqqis ukoll fil-popolazzjoni mifruxa ma biex nilqu il- total ta' tnaqqis tal-pjantazzjoni irridu inżidu il- loading agrikolu madwar 5,000 tunnellata annwali. Dan hija l-istess informazzjoni għal nitrogenu u għal fosforus l-setturi prinċipali fejn aħna nistgħu niksbu tnaqqis sinifikattiv huwa ma il wastewater treatment plants u l-municipalitajiet. L-aktar importanti rigward nitrogenu u li naqsu l-loading fl-agrikoltura li kif diġat aħna ma nistawx niksbu tant fil-municipalitajiet għal dak li għandu xieqsam għal fosforu. Mela, tejn dwar l-istorja tal-loading agrikolu, kif seħ u kif affettwa il-Bahar Baltiku f'dawn l-aħħar snin. F'din slide tistaw taraw il-konċentrazzjoni tal-fosforu u nitroġenu fil-Bahar Baltiku, speċjalment fin-Northern Baltic proper mill-1950 sal-2010 u intom tistaw taraw li il-konċentrazzjonijiet bdew jizdidu mod rapidu wara it-tieni gwerra dinjija. u ġara fl-istess waqt fis-settur agrikolu wara t-tieni gwerra dinjija il-fertilizzanti kemikali bdew jiġu użati dew jiġu użati fil-pajjiżi tal-ponent. Hawnhekk qed nitkellmu dwar fertilizzanti tal-fosforu u tistgħu taraw kemm il-prodotti żdiedu wara it-tieni gwerra dinjija. Ir-raġuni bażika għalfejn sar dan l-iżvilupp, però anki qabel it-tieni gwerra dinija il-ċiklu tal-kimiċi kien pjuttost magħluq. Il-kimiċi kienu biss jiġu użati għal fertilizzanti, però wara il-fertilizzanti kimiċi bdew jiġu użati dan il ċiklu tkisser u għalhekk il-ħxejjex u l-annimali ġew separati, ġifiri il- ħmiġ tal-annimali ma baqwax jiġi użat bħala l-akbar sors importanti ta' nitrogenu. f'ċertu prodotti. Issa, hawnhekk għandna wkoll graf oħra dwar in-nitroġenu u l-fosferu li ġie moħlu fil-catchment area tal-Bahar Baltiku. Iġifiri għandna il-popolazzjoni umana il-fertilizzanti li ġew użati u mbagħad fl-aħħar għandna il-ħmiġ tal-annimali. Fu il-ġemp għandna il-nitroġenu u il-fosforus Mela tistaw timmaġinaw kemm il-nutrient, kemm il-pressjoni ta' nutrient eh, tefa pressjoni fuq il-fertilizzanti li ġew użati fil-agrikoltura. il menu li jiġi prodott fil- Sitet tal-annimali ma jistawx jiġu użati bħala fertilizzanti minħabba l-fatt li huma konċentrati ħafna f'dan il-dan ir-reġjun u daw ir-sitet mhumiex biżejjed eh, kbar biex jużaw dawn il-fertilizzanti kollha magħmula mill-menjur tal-annimali. Ġifri ħafna drabi l-animal manure jiġi huwa skart Iwa maqtuħ mill-ċiklu tan-nutrienti. Ħaġa li hija marbuta mal-iżvilupp u li wara t-tieni gwerra dinija f'dawn l-aħħar 50 sena il-konsum tal-laħam żdied. Żdied ħafna ħafna. 50 sena ilu aħna l-kol konna niklu madwar nofs l-ammont li niklu llum. U aktar ma niklu laħam, aktar għandna bżonn eliqi. U f'ħafna pajjiżi tal-punent, pereżempju fil-Finlandja u l-Iżvezja, madwar 70-80% ta' għalqa hija użata biex toħloq għalf għall-annimali. Uh, to conclude uh, uh, Mela biex nala rigward l-agrikoltura li naqsu Il-miri għal tnaqis dwar in-nutrienti fil-Bahar Baltiku jista' jiġi konsidrat bħala kwistjoni ta' sfida qawwija, speċjalment meta nqisu talba globali għall-ikel u din bisiba tiżdied sal-2050 għalmenu din it-talba ser fil b'50% fl-istess waqt it-tibdil tal-klima ser tagħmel il-prassi tal-agrikoltura aktar favorevoli f'ċertu oqsma tal-Baħar Baltiku temperatur li jedin jizdidu anki jizdida tax-xita ser jaċċelleraw il-ħruġ ta' nutrijenti xaktar li fil-ġejna għanna ser naraw il-prezzijiet tal-ikel li jizdidu aktar mill-jum għallum u din ser eh, tigwadanja tamel il-settur tal-agrikoltura aktar eh, settur ta' profit. Il-prassi ta' l-agrikoltura u kol ser jaqaw matul iż-żmien f'dan il-qasam ta' dan ir-reġjun tal-Bahar Baltiku Madana kollu l-sfida ħarja l-agrikoltura i li tnaqqas ir-riżorsi għal-fosforu. Ir-riċiklaċ għal-fosforu mhux ser jkun jista' jiġi evitat fil- snin li ġejjin, però aħna rridu nirriċiklaw il-fosforu mod aktar effettiv. Dan u kol ser jwassal xaktarx għat naqis tal-telf ta' fosforus fiħdan il-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 u forse forsi l-ura għal model oriġinali. Non rivali lajt najnen. Senus pranešimus ir įdomus. Gaila, kad mūsų nėra čia <laughs> didelės minios šitoje. Grazie, Hafna. Jidher li mhux ħafna tjattendu għal din il-laqa. In-numri ta' professjonisti ta' l-esperti huwa importanti Hafna f'dan il kas ħafna drabi jkollna diskussjoni fil-Parlament. Diskussjonijiet fil-Parlament illi iwaslu għal situazzjoni fej il-Bahar Baltiku ma, ma jitpoġġiex pala l-iktar bahar imnidġess imma nindirizzaw anka iktar il-bżonijiet ta' dak li għandu jisir din il-dan eh, it-tneġġis anka mill-agrikoltura, illi uh, wasal f'punt partikolari tiegħu il-fdalijiet ta' tini gwerra dinija dawn huma kollha problemi illi huma uh, bżonn jużi li nindirizzawhom. Intom semmejtu l-programm bonus. Il-ċifri li semmejtu verament huma inkwetanti. Il-xjentisti uh, iddikjaraw illi t-tossiċità żdiedet bi kbir f'dawn l-aħħar snin, il-ċifri żdiedu brata maġla ħafna f'dawn l-aħħar eh, deċenni. Għaliex qed jiġri hekk, eh, għaliex dan il-baħar anka minħabba il- l-iskart, anka l-fdalijiet, il-rimi kollu li sar anka eh, fil-gwart ta' armamenti per eżempju li anka tneħew mill Nord Stream fl-2005 mhux qed jiġu regolarizzati. Jista' jkun hemm xi tip ta' konnessjoni bej dawk li qed insemmijien dawn l-elementi li qed insemmijien u anka r riżultati li qed naraw eh, permezz tal-bonus u anka tal-balto fish. Intom semmejtu wkoll illi eh, hemm kooperazzjoni sieħa mar Russja, Kaliningrad, eċċetera. Però ċertu xjentisti qed jgħiduna tiwissunna illi min-naħa tar Russja Eh, ma tippermettix li l-esperti min-naħa tagħna verament jagħmlu riċerka kif suppost fiż-żoni li jaqgħu taħt idejom. Hemm ukoll programmi li eh, jindirizzaw ukoll il-pjattaformi ta' żejt hemm sitta fin-naħa ta' Kaliningrad pereżempju. Imma mbagħad m'hemmx programmi fuq eh, il-limitazzjoni tal- tal-ħsara u anka xandu jkun il-konsegwenza meta wieħed jagħmel ċertu um, jaħloq ċertu konsegwenzi. Hemm ukoll pjanijiet ta' impjanti nukleari. fej se jintuża wkoll l-ilma li bissa biex jitkessaħ l-impjant u din ser tkun ta' problema kbira l-Baħar Baltiku. Naħseb din għat mill-punti ewlenin tal-prioritajiet li aħna għandna nindirizzaw fil-qasam ta' tniġġis. Hemm xi konnessjoni e, bej xogħol bej taffir li sir u anke li qed sir fil-qiegħ ta' dan il-baħar. Thank you very much. Grazie ħafna, Sur President. <coughs> Soqsija x'aktarx hija aktar għas-Sur Gustafsson u Sur Knutilan. Pjantazzjoni Helkom. Fil-pjantazzjoni tal-Baltiku tal-Helkom hemm lista twila ta' miżuri dettaljati li jitrattaw ukoll il-bidja. Hawnhekk qed ninkludu wkoll il-produzzjoni tal-annimali, ma kif ta' fuħelkom tista ta' tibis rakkomandazzjonijiet. X'taħsbu li jiġri jekk l-Unjoni Ewropea tinkludi dawn il-miżuri fil-lista obbligatorja eh, fil-qasam tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tista' tfassal liġijiet, ħelkom le.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 marufa filx mara odra. Is-sena li għaddiet kellna arar fil-żona tal-xmara vistola u dana kollu affetwa is-sitwazzjoni fil-Bahar Baltiku u l-kwalità ta' l-ilma fil-Bahar Baltiku. Il-mistoqsija tiegħi m'għandux jaqsam man nitroġenu jew l-fostru. Jiena xtaqt eh, nisma fuq il-heavy metal zul konċentrazzjoni ta' dawn fil-Bahar Baltiku. Għana nistadu ħafna fil-Bahar Baltiku, u nishtri li jina nkun eh, ċert il mem lebda teddida s saxħa tal-bnedmin. Grazzi ħafna. Sur Gustafsson. Proszę bardzo, pan Durkin. Yeah, mean probably I would respond first because I think... Nirrispondi qabel għaliex l-ewwel mistoqsija mill-membru parlamentari mill-Litwanja kien indirizzat lili l-ewwel net fuq il-kimika u xogħol brabta madan forsi tafu li għal ħafna snin kien reviżjoni ta' sitwazzjoni bil-kimika mormija fil-baħar u kien hemm attività sħiħa d kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Kollaborazzjoni ma' ħafna stati membri kemm rabta mal-proġett Nord Stream u anke indipendentement mill-proġett sabiex nirrintraċċaw fejn dan l-elementi tossiċi spiċċaw fil-baħar. U sissa, fiħdan helkom, bdejna korp ta' ħidma ġdid li qed jirrevedi u jaġġorna l-informazzjoni sabiex ikonna l-aqwa informazzjoni possibbli palissa u nistennew ir-rapport ta' dan il-grupp li eh, ntressa u dimħelkom sal aħħar tas-sena u l-Polonja hija waħda mill-mixxejja f'dan il-proċess. Imbagħad fuq il-monitoraġġ u il biżat il-Russja mux tiprovdi monitoraċ u hemm xjentisti qed jitlu fil-ilmijiet u jkejlu il-kontenut ta' kimiku fil-baħar. Għallum ċaqsam Kaliningrad għanna kooperazzjoni tajba ħafna u rċevejna ħafna informazzjoni fuq monitoraċ tal- situazzjoni fil baħar Baltiku, speċjalment għal dan din valutazzjoni holistika li semmejt. Naf li l-kollegi mill-Finlandja u l-Estonja qegħdin jaħdmu b'mod intensiv ma' San Pietroburgu u xjentisti minn din il-belt u qed jirċevu ħafna informazzjoni minn naħa tagħhom ukoll. Fuq impjanti nukleari ġodda f'Kaliningrad u l-pożizzjoni ta' Helcom fil-fat miex Kaliningrad biss u miex il-Russja biss se jibnu impjanti ġodda hemm pajjiżi oħrajn li qed jiżviluppaw da settur tal-enerġija ma dan kollu għandna korp ta' ħidma separat fi dan helkom li isegwi radioattività fil-Bahar Baltiku u qed inħarsu mill-qrib lejn l-attivitajiet eżistenti u l-units eżistenti wkoll u anka proposti għal unit ġodda. Bisposta l-mistoqsija ta' Sinura Ħassi fuq miżuri eh, fil-settur tal-bidja, mistoqsija ma kienieċ diretta lija, imma l-kollegi tiegħi, ma dana kollu xtaqt ngħid illi fil-pjantazzjoni għal-Baltiku m'għandniex biss rakkomandazzjonijiet imma u wkoll obbligi legali fuq miżuri fil-bidja b'mod partikolari l-nes tlieta emendat tal-ċetat ta'ħelli li sinki jobbliga u jorbot l-partit kontratwali kollha u dan għandu xjaqsam mal-prevenzjoni ta' tniġis mill-bidja mal-pjantazzjoni inkludi wkoll serje ta' miżuri oħra li japplikaw fis-settur tal-bidja dan skont il-kondizzjonijiet, il-kondizzjonijiet ġeografiċi dawk tal-ħamrija, eċetera, eċetera. Finalment, jekk tippermettili sur President fuq heavy metals, Forsi l-Sur eh, li jagħti risposta aktar wiesa b'termini ġenerali rispettivament mill-arar jew varjazzjonijiet fil-klima, konċentrazzjoni tal-heavy metals, għalmenu dawk tradizzjonali fil-Baltiku pal-Merkurju, il-Kadnium u ċomp qed jonqsu issa. Dawn huma l-iktar elementi li ħasbuna dak ċasam sigurta fl-ikel dal-għodu smajt nafu il-diossina eh, fil- ħut xaħmi li naħseb li fl-ħar mill-ħar hija problema ikbar mill-problemi l-oħrajn. Grazzi. Sir Gustafsson. Mm, monsieur, okay, if I start. As I stated in my present. Kif għad fil-prezentazzjoni tiegħi? loading tal-nutrients eh, mill-bedja eh, kien diffiċli jitnaqas u għabazi tal-esperienza illi ksibna fil-Finlandja naqasna l-ammont ta' fertilizzanti kimiċi illi inkludu l fosru naqqasniħ b'terz fil fad Madana kollu ma nistawx naraw tnaqqis ċar fin nutri loads mill-żoni agrikoli għal daqstant anka f'każ illi napplikaw ħafna miżuri sabiex innaqsu il-loading irridu nistennew u nistennew irridu nistennew qabel naraw riżultati konkreti ma din mhijiex skuża ovvjament sabiex ma nieħdux azzjoni u ma nimplementawx miżuri, anzi, irridu nibdew nużaw kull miżura possibbli sabiex innaqsu loading mill bedzija fil-Bahar Baltiku jekk nixtiequ naqsu l-ammont totali hekk kif imsemmi fil-pjantazzjoni għal-Baltiku. Irridu naqsu il-phosphorus loads b-15.000 tan nollat sal-2020 u nofs nammont nistaw niksbuħ billi insaħu trattament nofs liħor hija ħaġa fidej settur tal-bidja. Hemm xogħol xi sir fis-settur tal-bidja, ma forsi nistgħu nisimgħu aktar fuq il- eh, miżur il-ġodda sa fuq il-heavy metals jena naqbel ma kommenti tal-kollega minnħelkom miflok heavy metals jien iktar imħasseb fuq sustanzi oħrajn pal eh, skart midroga retardants u numru ta' kemikalisti fid-dar illi jintsemmew ta' kuljum mill-impjanti ta' trattament ta' skart. Ta' din it-tip ta' kimika trid tkun ristretta fuq il-postijiet fejn intużaw. Il-riżultat mill-sud mil daħelkom juri illi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 meta urejtkom iż-żidiet fil-Bahar Baltiku dawn m'għandhomx jaqsmu mal-proġett ta' Nord Stream għaliex dan beda aktar kmieni u hemm xejra sħiħa li tnarawha fil-Baltiku jekk konsegwenza lokali eh, ja marbuta ma' daw il-kostrazzjonijiet jien m'għandix idea ma nafx għaliex aħna mhux qegħdin segwu dak it-tip ta' impatt jew il-kostruzzjonijiet mod speċifiku. Grazzi. Myślę, że warto by śledzić szczegółowo. Iva naħseb jina tkun ħaġa għaqlija li nimma nagħmlu monitoraċ fid dettal tal attivitajt tal xina ninsab ċert li dan it-tip ta' monitoraċ ħaj kollu effett fuq l-ambjent. Mela issa nistgħu ngħaddu għall aħħar parti tal-smih tagħna kif innaqsu il- l-utrifikazzjoni eh, fil-Bahar Baltiku. Għanna żewġ membri fuq il-panels, s-signura Pjertova, u nixtieq nistidin hawnhekk fuq il-podju. U is-Sinjura Pletula tirrappreżenta l-Unjoni Ċentrali għal Produtturi Agrikoli u s-sidien tal-foresti. Hija l-kap ta' l-affarijiet ambjentali u nixtieq ukoll nistieden il-professur Granstedt li huwa xjentiz, riċerkatur u fil-riċerka ta' biodinamika U għalek ħanna tima l-ewel il-kenwa l-Sinjura Pietova. Sinjuri, nixtiq nil tal-istudentuni għawnek biex nkun nista' nkellimkom u nirringrazzjakom membri parlamentari eżis ħbib din il- jien ħanatikom perspettiva tal bdiwa kif ukoll ix-xjentisti kif ukoll l-agronomisti. Kif għattilkom, aħna rridu nsibu miżuri effiċjenti biex innaqsu il-load u anki innaqsu ċertu kwistjonijiet marbuta mal-agrikoltura daw il-prassi agrikolu jippermettu l-produzzjoni tal-ikel, produttività olja, kompetitività, kif ukoll innaqsu l-inputs ta' nutrienti li tista' tfixkel il- il-mod kif jiġu prodott l-uċuħ tar-raba. Hemm ħafna sma fejn l-agrikoltura għandha aktar potenzjal biex ittejjeb il-status ekoloġiku tal-Baħar Baltiku. Dawn huma kontrolli ta' tnaqqir tal-art, fertilizzazzjoni aħjar, u dan ifisser użu effiċenti ta' kemm fertilizzanti organiċi bl-inklużjoni tal-manure. Kif ukoll amministrazzjoni ta' veġitazzjoni Eh, maċtut tal-kosta tal-Bahar Baltiku. Ma qabel ma nħarsu li daw id-dettalji, tajb li nfakru ċertu affarijiet bażiċi rigward il-cropping. Irridu nifmu li l-ekosistema tal-art kultivata li dejjem i ekosistema influenzata mill-attività tal-bniedem. Sabiex aħna noħolqu l-ikel irridu nmissu il-ħamrija l ewwel net irridu nlestu l-art għal eh, um, qabel ma niġu biex niżiraw l ċuħta raba. Illum il-ġurnata il-ħamrija hija vulnerabli ħafna għalix fl-ħar mill-ħar il-nutroġen huwa aċċessibbli għal eh, pjanti. Waqt il-żmien tal li għet jizra il-luċuħ tarraba jintużaw tamir u il-ħamrija tiġi sfruttata, tiġi mkisra u għet isir aktar vulnerabli biex titnaqar. Dan ifisser ikun hemm telf tal-ħamrija mill-leliqi minħabba rieħ u x-xita. U hemm ukoll kwistjoni toħra marbuta ma' eh, ċertu nutrijenti li nsibu fil-ħamrija dawn il-problemi li jeti waslu għannu għasta nutrienti u li jispiċċaw fl l-ħar fil-bahar Baltiku, dawn ed jispiċċaw minħabba kondizjoni tu kol ta' temp. Din hija kwestjoni ta' sfida. Minħabba l-avvenimenti straordinari qed isidu per eżempju l-arar. F'ħafna każijiet in-nutrienti in-nutrienti qed jiġu trasportati fil-ħarifa jew inkela fix-xitwa meta fil-rebbija meta idu piss-silġ Design fil-mija tal-art kultivata, tal-ħamja kultivata, itnaqir tnaqir tagħha jsir matul ix-xitwa. U bekk l n-nutrienti issa kif ħan kontrollaw dan it-tnaqir? L-erosion. Kif ħan proteġu l-ħamrija tagħna biex innaqsu il-tmermir tal-ħamrija? ħamrija kultivata u nutrienti għandhom jibqaw fuq l-art. U minkejja tnaqqis fil-fertilizzazzjoni ta' mis-salfer fil-fertilizzazzjoni fil-fertilizzanti ma nexxilni xorta waħda ehm, innaqsu da' mod radikali. It-telf tas-salfer huwa oli ħafna. So primarily erosion. Iġifiri kontrolli huma neċessari, jrid ikollna nies imħarġa biex jaraw li dan ma jseħħx. Ġifri l-istruttura tal ħamlija hija essenzjali rridu naraw kif nistgħu naqdu hawn biex din tibqa' flimkien ma tintelifx, ma ttirx rrieħ. Materjal organiku mill-fdalijiet tal-pjanti huma kruċjali, anki mill-eru huma importanti u kruċjali għal prassi tal-bidja. Kontrolli huma essenzjali sabiex dawn in-nutrienti fil-ħamrija ma jispiċċawx fil-baħar. pollution control and help farmers to keep the soil on the land. Additionally, Barra minnek, il-buffer zones ta' veġitazzjoni matul il-kosta u anki fuq l-oljiet tiwasal l-aktar telfa ta' ħamrija fl-ilma. Il-luċuħ ta' raba f'dawn il-tip ta' paeżaċċi jistaw iwaslu għal diversità tal-bidja. hemm ukoll mezzi oħra ta' kif pereżempju l-ġipsum jista' jintuża biex l-erosion titnaqqas. U l-particles ma jintilfux mill-ħamrija. t tnaddu issa l-użu tal-fertilizzazzjoni. Irridu nixtu l-attenzjoni fuq l-aktar teknoloġija disponibbli u prassi dak li għandu x'jaqsam mal-fertilizzanti organiċi sabiex ikollna produttività u profittibilità. Il-fertilizzanti għandhom ukoll jiġu użati fl-aħjar żmien, fl-aħjar post u fl-aħjar żmien. Fl-aħjar post iwassal taħ iġifiri irrid jiġi applikat taħt il-ħamrija is-sors ta' nutrienti għandu jippermetti il-tkabbir tal-pjanti. Il-nutrienti li joħorġu mill-fertilizzanti m'għandhomx jiddewmu dawn u importanti għaliex il- Bidja organita tiħu żmien u ħafna mill-affarijiet jiddependu fuq attivitajiet mikrobioloġiċi. Conditions u anke minn kondizjoni ta' temp. Għalhekk fi prinċipju m'hemmx differenza bejn bidja organika u dik konvenzjonali dak li għandu xjaqsa ma eh, ħruċ eh, ta' nutrienti b'mod naturali. L-aħjar żmien eh, eh, li konna skedju naraw meta ħerġin jew jistgħu jintilfu daw in-nutrienti fil-baħar huwa element kruċjali Il-fosforus ma partikolari u essenzjali fl-istaġun l-aktar bikri u anki żvilupp bikri. Sistema ta' żvilupp tal- frott u importanti qabel li dan isir qabel jessat li nsaħħu il-fertilizzanti u taħli tal-frezzanti. Irrid tkun hemm split application wara l-potenzjal li jkun hemm tkabbir. Dan jista jiġi meqjus waqt li kunem il- Kuna mizmin ta' li wieħed jizra. Restrizzjonijiet ta' nutrienti jista' jwassal għal eh, ħruġ ta' nutrienti oħra. Għalhekk l-użu qawwi ta' ta' fertilizzanti u anki eh, użu qawwi ta' cropping jista' iwassal għal aktar telf ta' nutrienti mill-ħamrija. Sfida oħra hija l-użu tal-manjur. Dan huwa l-aktar mod effiċjenti qed jagħmel eh, jirriċiklat jagħmel recycling tan nutrient In relation to nitrogen because of uh, accumulated il-ħamrija bħafna fosforu jista' jwassal ovvjament għat-telf tal-fosforus mill-ħamrija, allura rridu namlu eh, noħolqu l-possibilità biex wieħed inaqqas is eh, is-salfer fil-ħamrija. Mela, biex nżemmu l-ammont ta' fosforu taħt limiti permessibli, wieħed irid jillimita l-units ta' produzzjoni, il-limits ta' daqs tal-bejjem u anki kif wieħed jifresh il-menjur kontenut ta' fosforu oli. Għalhekk, it-trattament u l-ħazna tal manjur huwa parti importanti tal-agrikoltura sostenibli li dan irrid jiġi enfasizzat għal status aħjar ekoloġiku fiħdan il-Bahar Baltiku. Mela issa ħanitkellmu fuq l-amministrazzjoni tal-veġitazzjoni ħdejn fejn hemm l-ilma. Irrid ikollna ħsat partikolari li jrid isir hawnhekk. Il-biomassa ħadra li tinsab f'dawn l-żoni għandha ħafna livellori ta' fosforu nitroġenu. Jekk għandna ser naħsdu il-biomassa qabel il-xitwa il din tista' taffettwa nutrienti tal-fosfor u nitroġenu dawn jistgħu bekk jaħarbu u jistabu jmorru fil-baħar. Din tiswa l-flus għal-bdiewa ma' metodu li jista' jiġi applikat u servizzi ta' ekosistema. Illum ħafna bdiewa huma konċi ta' l-kontrolli tal-erosion fil-ħamrija. Hemm metodi kif wieħed jara li l-erosion titnaqqas, hemm metodi kif din il-kwistjoni tista' titnaqqas. Hemm prassi aħjar li staw jiġu implementati. Fil-kuntest tal-istrateġija ta' reġjun tal-Baħar Baltiku, il-bdiewa ta' dan ir-reġjun il kienu proattivi u bekk wassal għal żewġ proġetti eh, dwar il-manjur kif ukoll it-tip ta' tkabbir tal-ħċejjex. Dawn ma kienx hemm fil-kompetizzjoni. Aħna qegħdin intejbu l-istatus ekoloġiku tal-reġjun tal-Baħar Baltiku permezz ta' prassi aħjar tal-bidja. It-titjib mhumiex daqsek osservati minħabba diffikultajt li hemm fil-Baħar Baltiku. Minkejja il-nutrient load reduction, il-fosforu li qed jakkumula qed xorta jaqalna problemi jekk aħna nħarsu lejn l-input tal-fosforu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 EU eh, strategy of the Baltic. L-istrateġija tal-Baltiku kellha rwol importanti ħafna biex timmobilizza is-settur agrikolu li jixħet l-attenzjoni fuq efficienza tar-riżorsi u titjib fil-effiċenza tar-riżorsi kemm għal nutrienti fuq għal-menjur. Biex irid pożittivi osservati fih dan is-settur agrikolu f'dak li għandu x'jaqsam ma' użu nutrienti u għaqli, aħna ottimisti ħafna irridu nindirizzaw iktar sforzi għal kontrolli ta' erosion u leakage mill biomassa ta' zoni ta' veġitazzjoni. Aħna kif nafu natura tira ġiexi bil-mod ħafna, allura il-politika tal-Baltiku nittamaw li eh, ħajkollna e, aktar ċans niltaqaw u nitkelmu fuq din il-kwistjoni.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 se jirrappreżenta il-Biodynamic uh, Research Institute. Ja, och eh, jag gör min presentation på svenska om det går bra. Ehm, och jag tackar också för... Grazie, ħafna sar nitkellem bl-Svedis. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li studentuni hawnhekk għal din is-seduta. Palma tistgħu taraw fuq din l-slide. Jiena naħdem bħala koordinatur għal proġett imsejja bħala Beras dan huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea bejn l-2003 u l-2006 u issa bej l-2010 u l-2013. Mussa għanna msieħba mifruxa ma' reġun kollu tal-Bahar Baltiku. bħala bażi għax-xogħol tagħna. Aħna nimxu mal-prinċipju li jgħid illi l-agrikoltura il-bidja hija r-riżorsa futura tagħna sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmluha possibbli għan-nies biex jgħixu skont il-kondizzjonijiet bażiċi ekoloġiċi. Għawek tistgħu taraw dak li nieħdu minn mix-xemx Mbagħad il- ċiklu li permettina li aħna nużaw uh, il-rizorsi tagħna u li nirrispettaw ovvjament il-biodiversità. Mislajt tistgħu taraw għandkom in-naħa il-ħadra fi aħna huwa dak li aħna nipproduċu permezz tal-agrikoltura u rizorsi li aħna nieħdu mix-xemx. Imbagħad il-naħa l-ħamra hija dik l-enerġija li aħna nipproduċu minna tagħna. Il-fatt huwa illi dak li nużaw huwa ħafna ikbar mill-emissjonijiet li suppost nemettu dan huwa ta' teddida kbira l-futur. U l-lum żgur li qed nużaw ħafna riżorsi fossili eh, milli kemm suppost u dan nista' nibdluh però. Għandna l-biomass li hija parti minn riżorsi bioloġiċi tagħna nistgħu nużaw ukoll eh, art li tista' tinħadem u anka nridu nkunu f'pożizzjoni li nirċiklaw l-enerġija tax-xemx. Rridu nkunu f'pożizzjoni li nsolvu dawn il-problemi permezz tal-bidja sostenibbli. Imma llum għandna sitwazzjoni fejn aħna nużaw ħafna enerġija minn rizorsi fossili li tagħmel użu minn nitrogen u l-oxide minn flok il-fotosintesi u l-enerġija l renovabli Dan u għazempju ħata tal svezja fet naraw zida bej l-1950 u l-85 fej rajna zida minn 20 kg għal 80 kg ta' nitrogen għal kolettaru. ettaru. Mbagħad għandek il-linja l-ħadra fuq il-grafika li eh, tirrappreżenta l-ammont ta' nitrogen. Mbagħad hemm qabża kbira bejn dawn iż-żewġ linji, dik ħamra u dik ħadra. Fej aħna qegħdin impoġġu pressjoni qawwija fuq ir-Reġjun Baltiku. Slajd li misturi l-istampa ġenerali fir-rigward tal-ammont ta' nitrogenu u rizorsi rinnovabli. Fil-Finlandja l-istabilizzazzjoni intlaħqet ma' għal-ħabta ta' snin design. Issa naraw tnaqqis ġenerali. Jekk taraw l-istampa ta' wara, Qed li kellna tnaqis anka fl-importazzjoni minħabba deforestazzjoni u l-uż tal-kimiċi fil-Brażil. Dawn il-prodotti id-differenza bejnietom tiġi ikkalkulata għal kull ettaru b-60 kg ta' nitrogenu. Dan kollu jistaw koll jintrabat maż-żieda fil- uh, bidi organika per eżempju fil-Svezja għanna 20% iktar art li qed tintuża għal bidi organika u għalhekk waslet għal tnaqqis fl-użu tan nitroġenu. Palma kontet najt eh, din eh, iżida li seħet wara l-ħamsinijiet hija bażikament ir-riżultat ta' dak li qal is-sur Kotila. Jiġifieri il-firda bej uh, irtietet li jużaw teknika speċjali u dawk illi jużaw il-fosfet u ma kienux interessati fil-reċiklaġġ tal-menjur. u tlajna bekk għal 70 sa 80% tal-produzzjoni li kienu jużaw il-ċereali komuni għal pala alfa l-animali. U importanti ħafna illi nħarsu li dawn il-proċessi differenti sabiex ikonna effiċjenza akbar. Jekk tħarsu lejn l-istampa li jmiss tistaw taraw illi n nitroġenu li aħna qed nipproduċu jispiċċa fil-produzzjoni tal-animali jew it-trabbija tal-livestock. dan huwa importanti ħafna li nżommu u dimajnejn anka f'termin ta' produzzjoni. Għandna l-istatistika wkoll għal 700 ehm, razzett tal-prodotti tal-ħalib għandhom 130 kg ta' nitrogen alkohol qed taru illi ovvjament tiswiċċa fl-arja. Il-nitrogenu huwa greenhouse gas importanti. Mbagħad għandek il-fosfejt ukoll li jridu noħduh konsiderazzjoni. Fuq livell ġenerali għandna problema fejtlu il-fosfati dan jista' wasal ukoll għat-tmermir tal-art tal-ħamrija. Tal li se jħallu wkoll effett fuq il-bejjem. Hemm ukoll din il-konċentrazzjoni qawwija tal-livestock li mhijiex eh, biss eh, sanitari ċiklaċ li jgħin għal eh, bidja ekoloġika. Aħna jekk taraw situazzjoni fl-Svezja permessa din l-istampa ta' din il-grafika, Tistaw taraw kol kif fil-Finlandja fin naħat tisfel man dawra u kol tal-Bahal bartiku hemm rati olja ta' bidja u l-bejjem. Hemm ukoll ammont qawwi ta' bidja illi ta' ċereali li wkoll ikollha bżonn ta' dan il-fertilizzant. Aħna kena proġett bi 48 um, razzet u ehm, permessa dan il-proġett rajna bitċar kemm u possibli illi ninżlu għal 40 kg ta' nitrogenu għal kol ettaru. L-ideja huwa li jkollna proċess ekoloġiku sabiex wieħed juża l-art bl-aħjar mod kif jista' f'dan il-proġett fejn għandna 48 razzet involut aħna konna aħna stajna insegwu l uċuħ tar-raba u kif qed jiġu imkabra. Bek stajna wkoll naraw ċertu proċessi ta' leakage ta' telf ta' enerġija sabiex eh, naraw kif il-bidja tista' tkun waħda aktar sostenibbli u nużaw l-enerġija aħjar il-ħsieb kien illi naraw kif dan jaffettwa wkoll il-konsumatur um, kif il-konsumatur individwali ħalli l impattija fuq l-ambjent. Tistgħu taraw ukoll l-ammonti żejda surplus mill-metodi permess tal-metodi tradizzjonali fil-bidja huma stabbli, mbagħad għandek l-ammonia, il-nitrates, u anka il-leakage ġenerali li tistaw taraw hawnhekk. Għonek sir konna nazlu għalek. Għandek il-bidja speċjalizzata fil-Danimarka, Finlandja u l-Svezja. U jekk kollok ċertu bidja intensiva fil-Polonja, nistaw naslu situazzjoni li konna l-istess uh, fl iżvezja li tkun importanti ħafna għaliex uh, se iżid uh, din is-sitwazzjoni b'50 fil-mija. Nasab illi rridu nħarsu li din il-possibilità, rridu nħarsu wkoll li kif nistaw nżidu riċiklaġġ ekoloġiku fl-agrikoltura sabiex l-ammont jinżlu b'50 fil-mija dan din agrikoltura ta' riċiklaġġ ekoloġiku tistgħu taraw hawnhekk ukoll fuq il-grafika fijem eh, referenza wkoll għal bejjem għall alf u għal fertilizzanti li jintuża li kollox jaħdem ħadem fit li huma parti mill-ERA Ecological Recycling Agriculture. dan huwa xaġa differenti minn dak illi normalment nifmu bil-bidja organika. Mela, xini dan din il-bidja ERA? Għandek il-crop uh, rotation u riċiklaċ multi annwali kif ukoll uh, bejjem ammont ta' bejjem ibbilanċjat. Ovvjament tipprova tnaqqas dan in-numru fejn ninżlu għal animal wieħed għal kull ettaru. Dawn huma il-proġetti ta' segwitu marbutin mal-biras ta' implementazzjoni għandna l-ewwel ċiklu ta' proġetti se naraw kif jista' jiġi implementat Eh, fil-firxa kollha tiegħu fil-qasam tal-agrikoltura sabiex anka innaqsu il-pis minn fuq dan ir-reġum fuq l-agrikoltura għandna 25 imsieħeb fil-proġett 35 organizzazzjoni assoċjata u ammont ta' awtoritajiet u organizzazzjoni volontarji li huma voluti. L-idea hi li ninżidu l-użu ta' din l-agrikoltura permessa li jarrej kif ukoll nipproteġu d-diversità bioloġika fejn anka neliminaw il-pestiċidi u l-użu ta' sostanzi fl-agrikoltura ovvjament għandek l-element ambientali li huwa importanti ħafna wkoll din il-kwistjoni. Aħna xtaqna nipproteġu l biodiversità anke fiż-żoni rurali. Xinu ma l-azzjonijiet min naħa tagħna? L-ewwel idea li naraw dan mill lenti tal-konsumatura li il-konsumaturi se jagħmel differenza kollha. Aħna nista aħna qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet lokali, municipalitajiet, eh, l-isptarijiet sabiex jaraw illi il- prodotti agrikoli jkunu mkabra tal mod li jirrispettaw l-ambjent. Ma għandek l-espertizmu minnaħa tal-bdiewa tal-autoritajiet lokali, servizzja ta' pariri agrikoli. L-ideja illi n-nies jibdew jaħsbu fuq dan il-kwistjonijiet jippruvaw jintroduċu t-tibdiliet. Jekk tħarsu kollej l-aħħar slide tista' taraw l-azzjonijiet marbuti ma' din il-politika. Dan aħna ninkludu kol fi proġett tagħna biex naraw anka li ma tipi ta' rizorsi nistgħu nużaw sabiex nistimulaw dan l-iżvilupp għaliex aħna rridu appoġġ ekonomiku favur dan il-proċess il ta' tibdil u hemm bżonn ukoll tal-appoġġ ekonomiku. U b'dan il-mod il-bidja organika tkun sostenibbli tkun tista' sseħħ u jkun hemm ukoll fl-istess waqt l-ammont ta' bejja meħtieġa sabiex tibbilanċjah. Hemm bżonn ukoll tal-investimenti meħtieġa Ehm, sabiex anka impattu għal dawk il-bdiewa li investew ħażin, per eżempju, f'ammonti kbar ta' affarijiet li eh, ma jkunu se jintużaw. Mbagħad għandek l-implementazzjoni tal-direttiva eh, tal-qafas tal-ilma. Il-ħsieb huwa li eh, kemm jista' jkun is-sitwazzjoni terġa' lura għal kif kienet u jekk naħdmu b'din it-tip ta' bidja nkunu nistgħu ngħinu wkoll din id-direttiva. Għana referenza għal dan fannes tlieta l-idea hi li aħna nitkellmu fuq 170 kilo ta' menjur eh, mill istallel sabiex nkunu nistgħu uh, Eh, nużaw u anka nibilanċaw is-surplus li jkun hemm. Għanna l-prinċipju ta' min inġess iħallas. Wanka sostanzi tossiċi fil-dan il-fertilizzant li għandhom ikun responsabli għalih ukoll li bdiewa għalhekk ikunu ktar konx wkoll ta' ħsara li jistgħu jagħmlu anke ta' kif jistgħu jisibu alternattivi. Dan huwa punt li qed jitressa fuq l-aġendi tagħna u wieħed irid ikun f'pożizzjoni li jista' jgħaddi leġiżlazzjonijiet sabiex l-irzijiet se tkun tista' tiffurmhom bl-ammonti mixtieq anke fir-rigward ta' bejjem. Forsi għandna wkoll nikkompensaw li tsietet meta dawn jidħlu fi spessa biex eh, jaddattaw il-sistemi tagħhom għal proċess kif suppost. Grazzi. Bardzo profesorowi za ten interesującą prezentację życzę. Grazzi ħafna professur tal-prezentazzjoni interessanti tiegħek nittama li dawn id-dajat. isibu appoġġ għawi. Barra minnek. Fita xurilu aħna rajna tajna ħarsa lej kif il-produzzjoni għanda tkun uh, prodotta, aħna rajna wkoll konsegwenzi negattivi u għana daqsxejn ta' dubju mhux ħażin fuq ir-riżultati miksuba. Aħna t-ners lej uh, tmim ta' seduta u naddi għas-sinjora sadaħse biex l konklużjonijiet tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi mill-qalb li l-kallima kollha ta' dan is-seminar interessanti anka l segretarjat tal-li organizza dan kollu għal din is-seduta. Nittama illi l-kallima kollha jibatu il-PowerPoints tagħhom anka l-segretarjat sabiex dak li huma interessati illi kolla maċċessa d dokumenti kun jistgħu jagħmlu dan anka permezz tal- segretarjat tal-komitat. Naħseb illi rajna evidenza tajba fuq il-tibdiliet li għadda minnu il-Bahar Baltiku f'dawn l-aħħar mit-sena illi uh, huma riżultat ukoll tal-attività minn tal-bniedem. Dan it-tibdiliet kollha fl-agrikoltura, fl-ibliet, il-ħsieb kien illi ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-persuni illi jgħixu anka f'din iż-żona u t-nġis tal-Bahar Baltiku ma kienx konsegwenza maħsuba għal dawn it-tibdiliet illi seħħew fir-reġun mill-qut. Però ukoll iridu nieħdu din is-sitwazzjoni bis-serjetà il-fatt illi il-Bahar Baltiku huwa fraġli ħafna u li huwa wieħed mill-ibħra l-iktar imnitsa fil-dinja. Hemm bżonn ukoll li naġixxu b'responsabilità li nuru li aħna responsabbli fil-kompetenza tagħna għaliex il-Bahar Baltiku jisu l-qadira interna tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb illi uh, kien interessanti u koll li naraw xinu l-impatt tal-separazzjoni uh, tal-prodotti tal-produzzjoni tal-annimali mill-annimali u dik taċ-ċereali u l-effetti li din ħalliet fuq uh, il-rilasciment tal-nutrienti minnaħ tal-agrikoltura. Jina naħseb illi dan huwa eżempju ċar fej eh, għanna kwistjoni li ma nistawx nal-għajnejna u koplu għaddejjim bħas-soltu il-bżon eh, ta' opportunitajiet ġodda. Ta' tibdiliet ġodda. Naħseb li għanna bżon u kol nerġaw law mill-ġdid l-ħsibijiet tagħna sabiex eh, naraw kif qed inqasmu l-bliet tagħna u l-industrija kif ukoll l-agrikoltura. Ħalli nkunu aktar sostenibbli u naħdmu b'mod iktar intelligenti mhux biss fir-reġjun tal-Baltiku imma fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Il-Helcom għandha ħafna punti importanti fil-pjantazzjoni tagħha. Punt partikolari li semma hawnhekk kien illi neliminaw il-fosforu mill-prodotti tas-sapun. Għamna referenza u koll għal-rapport f'dan il-qassam fej l-Unjoni Ewropea u koll għatresa rekomandazzjoni jitmenna ħataħħa u ta' u t t-trasformom f'obbligazzjoniet legali naħseb illi bl-istess mod iridu nittrattaw il-punti li resqu l-ħelkom u rigward l-agrikoltura. Jina minix uh, l-iktar persuna kompetenti sabiex nideċidi li ma azzjonijiet għandhom ikunu volontarji u l-oħrajn obbligatorji, però għana nikkonsidraw bis-serjetà sabiex il-pjantazzjoni tal-ħelkom jissara f'manwal ta' kif għanna naħdmu anka fil-qasam tal-agrikoltura. Għalix anka jek nużaw il-potenzjal kollu tal-bliet u reġuni tagħna sabiex naqsu l-utrifikazzjoni li nittama li nagħmlu hekk, dan mhux se jkun biżejjed sabiex il-Baħar Baltiku iffiq. Ma nistgħux infejquh mingħajr tibdilit fl-agrikoltura. Bħalma smajna it-tibdil fil-klima mhux qed jgħin is-sitwazzjoni dan ukoll eh, jisħaq għalek fuq il-bżonn illi nerġaw nifformulaw il-mod kif naħdmu fil-qasam tal-agrikoltura. L-aħħar punt tiegħi fuq il-kimiċi U importanti ħafna li niftakru li mhux biss l-utrifikazzjoni imma wkoll eh, huma kemikali oħra li huma ta' problema fil-Baħar Baltiku. Regolament tar-riċ eh, meta dan tressaq fil-Parlament. L-ammont eh, ta' ċertu sostanzi ehm, li akkumulaw b'mod bioloġiku li affettwa wkoll l-ispeċi fil-baħar u dawk u l-asafar huwa ħames darbiet ola meta mqabbel mal-baħar man-Norzi. Reach meta kienet diskussa fil-Parlament niftakar sew il-punt ta' interess ukoll u l-pressjonijiet kollha, il-pressjoni kollha li bdiet issir anka mill-impjanti li trattaw l-ilma. Aħna smajna wkoll li ħafna kimiċi illi huma f'ċertu kondizzjoni ma jistawx jitnatfu permezz tal-impjanti ta' trattament eh, li jitrattaw l-ilma ġifiri rridu naħsbu dwar il-kimika li aħna nermu fl-ilma qabel ma din fil-fatt intrema. Dan ukoll jista' jżid il-possibilità illi eh, nużaw ir-riżorsi aħjar anka fir rigward tal-impjanti ta' trattament tal-ilma fuq livell reġjonali nkun sa nużaw ma taħjar sabiex eh, jekk dawn ma jkunx fihom heavy metals u kimiċi oħrajn, ovvjament l-ilma jkollu bżonn ta' inqas rizorsi sabiex jitnaddaf. Hemm ħafna xi jsir dan il-qasam nixtieq ningrazzja lil kulħadd illi kontribwixxa f'din is-seduta u nittama illi dan kollu jgħinna sabiex naħdmu favur Baħar Baltiku iktar nadif. Merci beaucoup, Madame Hassi, Komisarze Cloture. Grazie ħafna, Signora Hassi. Nistaw naġġornaw hawnhekk is-seduta. Issa la li misuma fil-13 u 14 tal-Ulju, unnek fi Brussel. Grazie li l kull minn inqatt Grazie li l interpreti il-bqa ma nasl aħar.